Uh, dear colleagues, please uh, begin to take your seats for... Għanna xie smistennin maħna ma eh, jekk l-ewel ti permetu li xie kommenti mela. Għanna l-adozzjoni tal-agenda, jekk mandkom xoġġezzjonijiet, nistan jidu li għaddattata. Imbat għanna l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqqa ta' 2 ta' lulju 11 ta' Lulju, 11 ta' Jannar, 7 ta' Diċembru, jekk ma tkomx oġġezzjonijiet ta' minuti nistgħu ngħidu jum adattati. Mela, nistgħu ngħidu wkoll li għandna xi punti ta' ħbara li fuq il-profil lingwistiku mhux se jkollna interpretazzjoni. Anzi ħajkonna interpretazzjoni f'kull lingwa li il-Kroat, il-Daniż, il-Latvjan u l-Irlandiż. Mbagħad se jkollna wkoll eh, irridu napprovaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi. Issa l-opinjoni tar-rapporter Rridu napprovaw eh, tal-rapport eh, ta' McAvey fuq l-opinjoni, boss opinjoni għal Eh, kontroll tar-report budġetarju fuq il-Uffiċċju Olaf għal dak li huwa kooperazzjoni mal-IPPO. Taqblu? Iva. Ukoll iżin votaw vot nominali fil-lum fis-sitta. U anki mal-Kumitat Ikon fuq punt 12 Kohat irrit jinaqat maħħom PHS 3C50. Tlita ċe għamsejn, bazzikament dik is-sala, tiżu tmorru hemmhekk għal dak il-for. Nejn ġewx membri bissaw, <laughs> naħseb illi tajtu każ dak li jatija. Proset tassew, issa din informazzjoni għaddu minnu fiħal pod numru 4, li lil mistednin kollha tagħna wkoll għal dan il-punt. Nilqawkom, sinjuri, dan il-punt huwa smieħ ċkejken fuq standard minimu monetariet fl-Unjoni Ewropea kif taw jafu kollegi dan huwa rapport fuq inizjattiva propja. Sunnaġi u r-rapporter jiet hawnhekk fasna llum. Fid-dawl tal-emendi għal dan ir-rapport. Issa qegħdin fil-proċess li ninnegozzjaw emenda ta' kompromess biex nadottaw ir-rapport fl-IBE fis-27 ta' Settembru. Dan il-kuntest ismiħ tal-lum għandu li illi jipprovdi input importanti għal evalwazzjoni tal-kompromessi għandek ħosna għandna għata esperti fil-standard seminaritajiet u għannilqa fosna il fistennin tagħna Sur Gabriel Tokenberg, il-konsulent legali anzjan tal- Eh, dritt tal eh, aġenzija tal-Dritti Fundamentali Sur Michael Deutsch jħossib eh, l-iskel ta' multilingwinizmu fid-DG ESC. is ta' Georgia li għal ma' DG e Just u drittijiet tal-politika ta' drittijiet fundamentali u kollega nixtaqsam mal unit ta' koordinament ta' immigrazzjoni fil-DG e Just. Għanna kol fosna Sur Makro Lajdeker, il-kap ta' segretarja tal- komitat li għat il parriri fuq il-ħarsin tal-minorizzajiet fil-Konsil tal-Ewropa. E, Sinjora Grabriela Habanova, id-direttur eżekuttiv tal-Network tal-Roma, Argo, Sur Pakowski, mir Repubblika Slovakka, għal-Minoritajiet Nazzjonali, u e, Sinjura Idit Rizak, il-President tal soċjazzjoni Ewropea għal gazzetti ta' kuljum ta' lingwi ta' minarita fl-Italja. U biex niftu l-ismieħ, għandi pjaċir nġur lej il-rapporter is-surnaġi biex jgħid kentejn. Um, ċer kollegi, mistednin onorevoli, nixtieq ningrazzjakom tal-partiċipazzjoni tagħkom fuq dawn il manirtajiet tekniċi u dan l-avveniment eċċezzjonali li huwa l-aħħar wieħed eh, qabel ma jkollna dan il-fajl tant importanti, l-isforz illi naħolqu eh, biex naħolqu standards ta' minoritajiet etniċi fl-Unjoni. Napprezza eh, l-appoġġ u l-kooperazzjoni kostruttiv fuq ix-shadows u d-delegazzjonijiet nazzjonali wkoll nixtieq infakkarkom li ċittadini tal-Unjoni Ewropea l fuq minn 50 miljun ruħ li huma parti mill jagħmlu parti mid nazzjonalità tal-pajjiżi. Aħna nitolbu li jkun hemm regolament ta' dawn id-drittijiet minimi fil-drittijiet ehm, kulturali edukazzjoni u li jeskludu dawk politiċi nkunu qegħdin nibagħtu messaġġ qawwi biex ikollna proġett ta' paċi mhux biss fih dan l-istati membri imma wkoll madwar id-dinja u l-Unjoni tkun tista' tkun mexxejja fil-polinja ta' politika eh, ta' dan il-qasam. Għanna ħafna mistennini ħajuru kemm importanti dan il-fajl u l-standards nari ta' ma se jidajfu għansi se jissaxħu eh, l-realtà lejn dawn il-pajizi eh, ta' li qed jiexu fihom u li jgħinuhom il-ħarsu drittijiet tagħhom. Tajab nibdew bil-kellima tagħna, nibdew Is-Sur Togenberg mid-drittijiet tal-FRA għal eh, seba' minuti l-iktar. Uh, Grazzi tal-istudinna dan il-punt tant importanti. Uh, Huma tliet importanti, tliet eh, aspetti importanti. Kompetenza tal-Unjoni, rabta tal-Unjoni Ewropea u Konsul tal-Ewropa mbaċċi Eh, informazzjoni fuq l-abbozz tar-rapport irna qudimna nibdew mill-kompetenzi. Importanti għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, min qed nitkellmu min qed nitkellmu biex ikun naf mhux eżattament qed jidher, min qed jgħid illi inni l-Unjoni m'għandha xejn xi żid fuq in-nar għaliex dan għandu x'aqsam ma' prinċipju ta' sussidjarjetà u ma jistgħux jindaħlu l-Unjoni. Mbagħad hemm min jgħidlek l-Unjoni Ewropea hija l-stilla l-ġdida, il-Konsil tal-Ewropa l-ġdida l-Minoritajiet Nazzjonali għax hawn huma eh, għandhom strumenti disponibbli fuq livell sopranazzjonali. Jien naħseb dawn iż-żewġ eh, perspettiva huma żbaljati. Jiddependi eżattament fuq tip ta' ġestjoni ta' diversità qed nitkellmu dwar li l-Unjoni Ewropea qed Eh, jistax jindaħal jew le. Per eżempju, sejja min għandu dritt li it-territorju tiegħek. L-Unjoni għandu ħafna għandu ħafna xi tgħid fuq dan. Speċjalment dawk li huma ir-residenti ta' pajjiżi terzi permanenti, anki migranti jekk naraw fid-diskussjonijiet politiċi, jiġifieri l-Unjoni ovvjament għandna vantaġġar ħafna. Imbagħad għandek il-kwistjoni ta' kif qed integra n-nies U kif għadha sar inklużjoni soċjali t-ġirat kontra diskriminazzjoni għal u nek l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għatnej għandhom eh, jistgħu jgħidu tagħhom għandhom xi jgħidu. Umbat eh, għandek il-kwistjoni tal-preservazzjoni, minnu għan u um, għan t-tolat illi jippreserva ċertu identità kollettivament. Hawnhekk l-Unjoni ma t-istaxis ftit xir. U hawnhekk il-Kummissjoni għandha raġun meta nkunu qegħdin nirrepetu dawn il-mistoqsijiet autonomija reġjonali, autodeterminazzjoni ehm, il-struttura konstituzzjonali fidejn l-Istati membri. Mbagħad eh, meta ngħaddu għal kif dan jorbot mal-Konsil tal-Ewropa, il-Konsil tal-Ewropa jiena konvint li huwa l-standard l-iktar għoli li għandna nħarsu lejh f'dan ir-rigward u li ħajjibqa' dan l-standard e, l-ola standard fil-qasam. Aħna l-parafra kuntenti li aħna naraw li dan l-abbozz Mr. Naġi għandhom e, il-referenza fuq numru 5 għal preparazzjoni legali bil-Kosti ta' l-Europa u l-Unjoni Ewropea li adottajna fl-2005 li tgħid li l-Unjoni Ewropea għandha tipprova ddaħħal l e, obbligi internazzjonali fil-kuntest tal-Kunsil tal-Ewropa jekk is-suġġett jaqa' taħt l-ambitu ta' liġi tal-Unjoni Ewropea. U jekk aħna nieħdu l-qafas tal-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa eh, rridu naqdu din il-tliet gruppi. Hemmhekk ngħidu li l-Unjoni Ewropea x'imkien fuq autonomija reġjonali attivitajiet kollettivi li jenti jkollok l-edukazzjoni li tista' tagħmilha fil-sin twelidek dawn l-affarijiet l-Unjoni Ewropea ma tistax tiżżoż il-valur iktar ma mbagħad għandek it-tieni grupp ta' konvenzjoni fil-Unjoni fil-fatt tista' tipprovdi għajnuna permezz ta' eh, strumenti soft law ġifieri se tagħti fondi, stimolu politiku, pereżempju il-mistoqsija ta' kif nistgħux nirrispettaw identità ta' persuni li għandhom x'aqsmu minoritajiet nazzjonali. Imbagħad fl-aħħar fuq net inti għandek xorti dispożizzjonijiet fid-deċiżjoni qafas fejn l-Unjoni Ewropea għandha l-possibilità li nadattaw leġiżlazzjoni hardcore, pereżempju ntukom eżempju artiklu 10 paragrafu 3 tal-Konvenzjoni Qafas. Irid jikqosjom id-dritt li meta inti tkun irrestat mill-Pulizija li inti tkun informat fil-sintwalidek. E, L-Unjoni Ewropea adattaw ehm, direttiva 64 fuq interpretazzjoni u traduzzjoni fi proċedimenti kriminali Dan kol huwa li qed nittrasponu il-liġi mm, eh, liġi soprazjonali b'dik nazzjonali billi nerfu li jkun hemm ehm, eh, li tieħu preċedenza u li tieħu importanza. U hija wkoll eżempju ta' kif iż-żewġ ehm, naħat jistgħu jimxu id fit u naħseb il-konvenzjoni wkoll tgħid li l-Unjoni Ewropea tista' iddaħħal dan l-obbligu wkoll fil-qasam tagħha jekk trid. U l-aħħar parti ta' nidu rapport innifsu. Eh, kif tafu dan ir-rapport? Mdu 30 paragrafu tista' taqduhom fi tliet gruppi ta' dispożizzjonijiet. Għandek xi tożżana paragrafu li sempliċement jerġa' qed jirrepeti l-prinċipji mhumiex rakkomandazzjonijiet. Mbagħad għandek nax oħra li jituk rekomendazzjonijiet li jindirizzaw kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Membri, imma ovvjament din hija eh, jibsa għaliex ħafna minn dawn il-paragrafi għal kemm jaħdmu sew xi wħud minnhom huma eh, ma tantx huma tajbin ma xemlu sens, pereżempju fl-ħarsu paragrafu 21, il-Parlament jitlob il-Kommissjoni Ewropea biex jaċċettaw illi il-persuni li nux qasmu ma' nazzjonali għandhom id-dritt li jġibu edukazzjoni fil-lingwa ta' minorità ovvjament hawnhekk mhux qed nistennew ħafna l-Unjoni Ewropea tippretendi xi ħaġa l-Kummissjoni tista' tikkontribwixxi ma nippermett nistennew illi naraw li huma li aħna lilin ma leġazzjoni tal-Unjoni Ewropea li qed tippermetti. Għal Aħna indirizzaw sa' membri anke l-Unjoni Ewropea biss hemm erba' dispożizzjoni kienu x'qasba mal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb għal darba oħra li mhix ħaġa ta' problema, iżda kien ħarsu lejn l-eżempju li għandna paragrafu 22 fejn jgħidu l-Unjoni Kummissjoni ċi toħloq units li huma responsabbli biex jiddaħlu lingwi ta' minoritaw reġjonali fil-kurrikulum tal-iskejjer għal darba oħra qegħdin nistennew li qegħdin nistennew wisq Mux għana nistanejt, li għana element nijes, il-rapport għet jiffoka fuq integrazzjoni pozittiva ġifiri dak li tista tagħmel l-Unjoni Ewropea ma Jista Issa xissan illu fuq it-tieni dimensjoni, l-integrazzjoni negattiva li hija dak li huwa ġej mill-erba drittijiet fundamentali suq komuni jekk inti għandek sistema saħħitta ta' protezzjoni ta' minoritajt fuq level nazjonali u reġjonali, u mbagħad għandek prinċipju ta' suq komuni li obbligaw kelli inti testendi l-privileġġi li għandhom x'qasmu li huma bis minoritajiet lingwistiċi għal 500 miljun ruħ mela xi tridu ngħidu allura, x'qed ifisser għal protezzjoni ta' dawn il-lingwi ta' minorità wara kollox. Dan qed jiġi indirizzat ukoll fil-ġurisprudenza eh, dan il-qasam l-aħħar punt jgħiwa. Nitkellmu fuq limitazzjoni ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea u t-tieni il-potenzjal enormi l unjoni Ewropea tista' toffri sabiex kont tixta' żżid il-protezzjoni. U jekk aħna ħannaqsu milli nieħdu bis-serjetà waħed minn dawn id-donazzjonijiet ma ħanaslu mkien grazzi. Grazzi tassew. Naddu issa Is-Sur Lajdik. Is-Sur Lajdiker? Le, mela l-Kummissjoni, rappresentanti tal-Kummissjoni. Sa seba' minuti kieġobkom. Mela. Aħna għedin hawnhekk biex inkomplu ma dak li qal Sur Togenberg biex nispjegaw kemm xejn l-azzjonijiet tal-Kummissjoni li għandhom effett benefiċjarju fuq li ħarsu drittijiet ta' persuni li huma minoritajiet kif ukoll il-limiti tal-kompetenzi tagħhom issa. Għala bażi, ovvjament qed nitkellmu fuq rispett tal-persuni li huma minoritajiet li huwa prinċipju li jissemma mod espliċitu f'artiklu 2 tat Trattat taħt l-Unjoni Ewropea, kif ukoll li huwa pala wieħed mill-valuri mm, bażiċi tal-Unjoni Ewropea u dawn huma riflessi fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u l-dispożizzjonijiet tal-Karta jittraduċu dan l-artiklu tal-valuri għal ehm, operazzjoni konkreta drittijiet tal-bniedem. Artiklu 21 tal-Karta jipprojbixxi diskriminazzjoni għabbażi ta' eh, sħobija ta' minorità nazzjonali mbagħad eh, dan jgħid ukoll artiklu 2 li l-Unjoni ser tħares u tirrispetta il-diversità eh, u lingwistika u kulturali u tal-tfami tal-persuna u dan jridu taħt ir-rittijiet ta' diskriminazzjoni fil-kontest tal-Unjoni Ewropea, tal-Liġi tal-Unjoni Ewropea, iżda xi ħaġa li aħna rridu nisqu mill illi l-Kommissjoni m'għandix is-seta ġenerali, m'għandix kompetenzi ġenerali biex inkunu nistgħu naġixxu bħala minoritajiet artiklu 2 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea u anke l-Karta Trittijiet tal-Bniedem ma jistgħux iservu bħala bażi legali għal strumenti leġislattivi mat partikolari l-Kummissjoni m'għandix seta ġenerali fuq kwistjonijiet li nux qasma ma' definizzjonijiet u rikonoxximent tal-istatus tal-minoritajiet l-autodeterminazzjoni tal-minatarajiet jew inkella il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal Erm, lingwi ta' minorità reġjonali dawn jaqgħu taħt responsabilità tal-istati membri u għal epideni stati membri biex jaraw li jkun hemm konformità jew fuq livell ta' liġi ta' kostruzzjoni u li anki taħt obbligi tal-liġi ehm, internazzjonali jużaw l-istrumenti kollha dispożizzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu jħarsu drittijiet ta' dawn il-minoritajiet li kont jgħixu fit-territorji tagħhom u taħt dawn l-obbligi internazzjonali jinkludu fejn rilevanti dawk li qegħdin jaqgħu taħt istrumenti ta' Konsil tal-Ewropa inklużi l-qafas tal-Konvenzjoni kwestjoni tal-ħarsin tal-minoritajiet jew inkella l-karta tad drittijiet għal ehm, ħarsin tal-lingwi nazzjonali lingwi ta' minoritajiet. Aħna però xorta pal-Unjoni għandna strumenti li jkomplu jħarsu drittijiet ta' dawn il-persuni li huma minoritajiet f'kontesti differenti taħt il-limiti ta' kompetenzi tagħhom il-Kummissjoni kienet tuża seta' tagħhom sabiex iddaħħal qafas leġislattiv u politika li tiġi żviluppata li jaraw li jkun hemm rispett u drittijiet li jiġu promossi li jkunu ta' rilevanza partikolari dawn il-persuni ta' minoritajiet. Eh, per eżempju, għandu xoqsma antidiskriminazzjoni, kompetenza kontra il-razzizmu u tolleranza fi dialogu interkulturali, promozzjoni ta' partipazzjoni demokratika u kol, appoċ għal azzjonijiet li ta' membri f'dak li nxaqsam promozzjoni ta' multilingualizmu mod partikolari il-lingwi ta' minorita. Eh, għal dak li għandu xoqsam il-rida ta' kontra diskriminazzjoni hija deċiżjoni għafad fuq il-razzizmu u xenofobija fil-liġi kriminali dan l-istrument jobbliga l-istati membri biex jagħmlu eh, kastikabli permezz ta' ċertu sanzjonijiet il-tixwix kontra il-vjolenza, kemm sejjaħ il-hate speech. U eh, ġifiri għandek kontra persuni li huma definiti minn razza, kulur, oriġini eh, jew mm, mm, oriġini nazzjonali. Hemm ukoll proibizzjoni ta' diskors ta' mibeda għabbażi ta' sess, reliġjoni, nazzjonalità u kulur u rridu sat membri jridu jaraw li kull tip ta' servizzi tal-medja taħt ġurisdizzjoni konformaw ma' dan it-tip ta' tixwiċa għal mibeda u biex ikun hemm ir-reviżjoni ta' dan id-direttivi tas servizzi raġunijiet biex niprobixxu dan id-diskors ta' mibeda jridu jkunu skont il-konvenzjoni fuq xenofobija u danna jkopri il-kulur il-oriġini jew il-oriġini etniko. U barra minnek il- Il-missjoni ħadet għatta miżuri sabiex tara li bibeda u l-intolleranza niġġieldu u mod iktar effettiv fuq il-post. Kif tafu pereżempju l-Kummissjoni qablet l-2016 b'pjattaformi tal-IT kbar fuq il-kodiċi ta' kondotta biex iġildu kontra il-diskors ta' mibeda fuq l-internet u dawn il-pjattaformi inizjalment kienu Facebook, YouTube, Twitter u Microsoft u issa Google Plus, Snapchat, Instagram u Dailymotion. U l-implementazzjoni ta' dan il-kodiċi għand ħarġu b'riżultati tajbin l-iktar evalwazzjoni reċenti ta' NGOs u entitajiet pubbliċi u rew li dawn il-kumpaniji neħħew xi 70% tal-diskors ta' mibeda eh, tal-liġi notifikat li l-om. Kienu jem kooperazzjoni kol minn netwerk ta' NGOs biex ikunu monitoraċ tal-internet li jinkludi u kol eh, NGOs li għandhom specializzazzjoni fl-NGO, f'anti-Roma. U dana wkoll qed jaraw x'inhuma x-xejriet ta' mibeda fuq l-internet u tjamlu iktar biex jiġġieldu kontra dan id diskorsa ta' mibeda li għadak li huma kontra l komunitajiet vulnerabbli. Eh, prova jgħati l-awtoritajiet ta' membri kollha organizzazzjonijiet internazzjonali u għadit ta' soċjetà ċivili biex jrawmu diskussjonijiet sistematiċi fuq id-nitolleranza mod partikolari il-gypsies u anki il- taħriġ għal dawk li huma l-infurzar tal-liġi sabiex ikunu jistgħu jagħmlu prosekuzzjoni tad diskors ta' mibeda u jgħinu l-vittmi. Il-fra li jgħin sottogrupp biex dawn jgħinu stati membri jiffurmaw sistemi biex jirkordjaw dawn il-diskorsi ta' mibeda ħajkun hemm ukoll appoġġ fil-programm tagħhom ta' ċittadinanza li jiġu promoss kemm is-soċjetà ċivili kif ukoll mill-istati membri biex jwaqfu u jiġġieldu kontra diskors mibeda u d-diskors kriminali biex ikun hemm skambju tal-aħjar prassi billi nifukaw ukoll fuq forum differenzi speċifiċi ta' toleranza mod partikolari il-mibeda u kif ukoll li hemm iktar kooperazzjoni u tolleranza permezz attivitajiet interkulturali barra minn hekk jem promozzjoni tal- parteċipazzjoni eh, iktar attiva. Hekk kif għandna fil-European Citizens Report 2017 hija priorità tal-Kommissjoni sabiex nippromovu l-parteċipazzjoni tal-ċittadini fil-pajjiżi ehm, li qegħdin jirċivuhom u jispitawhom. Mod partikolari dawk li eh, huma gruppi mhux rappreżentati sew. Il-Kommissjoni tħoss li jekk ikollna parteċipazzjoni iktar wiesa fuq il elezzjonijiet Ewropej huma responsabilità maqsuma ta' bejn l-Istati membri u l-Kommissjoni tippromovi l-aħjar prassi bejn l-Istati membri sabiex kun tista' tiffaċilita l-parteċipazzjoni parteċipazzjoni fis-sistat membri kollha u sabiex ikunu jistgħu jkun hemm parteċipazzjoni ta' gruppi li mhumiex rappreżentati bħal huma dawk tal-minoritajiet mhux rappreżentati. Il-xahar li għadda l-awtoritajiet ingħaqdu sab taħt il-kummissjoni sabiex jaraw eżattament kif jistgħu jistgħu jgħinu dawn il-gruppi l-iktar vulnerabbli u mhux rappreżentati bħal mesa l-aħjar prassi u li eh, ħajkun hemm diskussjoni fuq il-drittijiet fondamentali f'Novembru li ħajinkludi l-diskussjonijiet fuq il-parċipazzjoni demokratik il ta' dawn il-gruppi mhux rappreżentati eh, eh, l vulnerabli Bara minnek, hekk, hemm citizenship program illi ħares il- ċittadini f'dawn il-pajjiżi qed jospitaw inkluż il-parċipazzjoni demokratika li lesti li huma miftuħin eh, li kunnem jaraw li kunnem hemm ehm, diversità kulturali lingwistika li tiġi mħarsa. Okay, so thank you for the floor. Grazzi ħafna mela hekk kif għadkom kemm smajtu l-Unjoni Ewropea għandha it tamir legali kollu għad dispożizzjoni tagħha biex tiddira kontra d diskriminazzjoni, nista' nirreferi għad-direttiva wkoll tal-ugwaljanza bejn ir-razzets li kienet adottata xi 20 sena ilu daħlet fis-seħħ issa fis-sena 2000 anzi kienet użata l-ewwel darba fis-sena 2015 il-Kummissjoni bdiet proċess minħabba diskriminazzjoni bażi tar-razza fir-Repubblika Ċeka kien dan il-każ U minn dakinhar law kien hemm żewġ każijiet oħrajn ta' ksur tal-liġi fir-Repubblika Slovakka u fl-Ungerija. U aħna kummissjoni Minħabba li l-gwardjan tat trattati nieħdu dawn il-każijiet bis-serjetà ħafna jekk ikun hemm bżonn, jekk ikun hemm suspett ta' każ ta' ksur il-Kummissjoni dejjem tintervjeni. Apparti minn hekk, jiena nixtieq nisafu l-fatt li l-għan ta' dan il-proċediment kien li aħna b'kooperazzjoni mill-Istati Membri nippruvaw nsibu rimedju għas-sitwazzjoni ġifieri niżguraw li t tfal Roma wkoll ikollhom aċċess għall-edukazzjoni mainstream ukoll bħat tfal l-oħrajn, anke dawk li ġejjin mir-razza tar-Rom. Jiena nixtieq ngħid b'mod speċifiku xi ħaġa iktar fuq e, ir-Rom minħabba li dawn huma l-ikbar minorità fl-Ewropa hemm madwar xi 10 sa 12 miljun persuna mill-li huma rom u aħna qegħdin naraw li mhux biss għandna każijiet ta' diskriminazzjoni, iżda aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-marginalizzazzjoni soċjali u ekonomika. Dawn huma nies li qegħdin jgħixu f'kundizzjonijiet vera prekarji u fis-seklu 21 aħna għandna situazzjoni fejn iċ-ċittadini rom m'għandhomx aċċess għas servizzi bażiċi bħal pereżempju aċċess għall ilma tajjeb għax-xorb. Ġifieri biss nistgħu nimmaġinaw din tip ta' sitwazzjoni dawn it-tfal qegħdin jitpoġġew ukoll fi skiel speċjali, speċjali u speċifiċi għal tfal li għandhom ċertu problemi u problemi mentali minke li ma jkollhomx eh, problemi jew diżabilità. U meta analizzajna wkoll każijiet ta' ċertu tfal dawn rajna illi kellhom ukoll ħiliet ta' motor ta' daqsxejn inqas minn eh, mill-medja. Hemm żewġ raġunijiet għalfejn aħna rajna illi kellna nagħtu priorità aktar importanti lil din l-ugwaljanza mis-sena 2010 aħna rajna illi kellna politika ġdida wkoll illi referit għaliha għal kollega bdiet ukoll tanalizza l-Unjoni Ewropea l progress illi qed eh, jkun reġistrat minn tal-Istati Membri mhux qed naġlu kemm xtaqna iżda qegħdin naraw ukoll l-evalwazzjoni tal-istrument li kien stabbilit fis-sena 2010 ġifieri l-qafas tal-Unjoni Ewropea għall-istrateġiji kien hemm bosta partijiet interessati li kellhom l-opportunità li jikkontribwixxu għal din l-evalwazzjoni u r-riżultati li ħajkunu pubblikati fl-aħħar ta' din is-sena f'Novembru aħna qegħdin analizzaw il-progress tal-Istati Membri minħabba li nixtiequ nagħmlu ċara li l-responsabilità ewlenija hija tal-Istati Membri. Naturalment l-Unjoni Ewropea għandha l kompetenza ewlenija minħabba li aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ċittadini Ewropej iżda r-responsabilità ewlenija hija ta' l-istati membri, Ġifieri aħna qegħdin naraw l-istati membri x'edin x'qegħdin jagħmlu f'termini ta' progress U eh, jiena parti d-direttiva tal-gwaljanza bejn ir-razzet, jiena nixtieq nirreferi wkoll għad-direttiva tal-ugwaljanza fil-qasam tax-xogħol. Direttiva li hija importanti ħafna minħabba diskriminazzjoni li tkun qed issir fuq raġunijiet oħrajn u aħna nafu li bħalissa l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tiddefendi proposta għad direttiva ġdida li tista' iżid il-kap tal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea li mhux biss ikopri il-qasam tal-edukazzjoni u x-xogħol iżda qosma oħrajn. Grazzi ħafna nista' nieqaf hawnhekk. Grazzi. Hemm xi ħadd mill-Kummissjoni li jixtieq jitkellem? Iva, jekk tippermettili, li su president ftit kliem fuq l-edukazzjoni u l-kultura. Inti ma jkoltojx, Iva. Mela, le fil-qosor tista' titkellem jekk jogħġbok. Iva, grazzi ħafna sur President, mela fuq kwistjonijiet li huma speċifiċi għat-taqsima eh, qasam tal-edukazzjoni u l-kultura aħna għandna l-bażi eh, legali li hija l-artiklu 165 u 167 ġifiri il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u l-Kummissjoni tista' tipprovdi wkoll azzjoni supplementari fejn aħna nridu wkoll naraw li r-responsabilità ħad tkun fidejn l-Istati membri għal dawn l-affarijiet. Ġifieri aħna qegħdin nifukaw fuq il-kooperazzjoni għabbażi din il-politika u hekk kif eh, qal il-sur Tojgel ukoll hemm ħafna xogħol li tisim il-Kunsill tal-Ewropa, il-Karta Ewropea tal-Lingwi tal-Minoritajiet. Anke fuq il użu tal-lingwa aħna qed naħdmu ħafna mal-Kunsill tal-Ewropa wkoll anke b'mod partikolari maċ-Ċentru Ewropew tal-Lingwi Moderni u aħna beħsibna wkoll naraw illi dak li qed nagħmlu fil-prattika huwa illi nippromovu it-talim tal-lingwi illi hija politika li qed tiħossib u tikkunsidra wkoll situazzjoni differenti fl-istati membri. Aħna qegħdin niddiskutu mal istati membri ħalli naraw kif nistgħu nippromovu it-talim tal-lingwi kollha bl-aħjar mod li nistgħu aħna dan qegħdin nagħmluha bbażi ta' kooperazzjoni politika iżda għandna wkoll bosta programmi ta' fondi l-iktar wieħed importanti huwa Erasmus Plus illi qiegħed eh, jippromovi l lingwi kollha aħna għandna proġetti wkoll fuq it-talim tal-lingwa anke fuq eh, eh, it-talim tal-lingwi tal-minoritajiet mhux biss qed nifukaw fuq il-lingwi tal-Unjoni Ewropea, iżda anke l-lingwi tal-minoritajiet u aħna fil-fatt konna eh, qed nipparteċipaw ukoll fi grupp li kien propju qed jiffoka fuq diskussjonijiet fuq il-lingwi tal-minoritajiet. Ġifieri biex nikkonkludi jiena nixtieq ngħidilkom li fuq dan is-suġġett qegħdin nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu ħalli nippromovu l-opportunitajiet għal kulħadd iżda nafu li l-kompetenza legali hija tal-Istati Membru aħna qed nippruvaw li permezz ta' skambju ta' opinjonijiet u tal-aħjar l-esperjenza li qed inġabbar ikunu nistgħu eh, nippromovu dawn l-ideali. Grazzi ħafna Iva dan kien eh, fuq aspett speċifiku ta' dan ir-rapport, ġifiri l-aspett lingwistiku. Grazzi ħafna ta' dik il-kontribuzzjoni minn tiegħek, issa issa nistieden lil Marco Leidecker min-naħa tal-Kunsil tal-Ewropa biex jagħtina l-preżentazzjoni tiegħu. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi l-ewwel qabel kollox lilkom tal-istudentuna, aħna għalina huwa pjaċir u nur kbir li qed nitkellem ma' hawnhekk eh, fostkom. Nasbu li din xi ħaġa li verament qiegħda tiggwadanja ċertu momentum fl-Ewropa, il-protezzjoni tal-minoritajiet. Fil-minuta li ġejja jiena nixtieq li nindirizza żewġ kwistjonijiet. L-ewwel ħaġa ir-rwol tal-Kunsill tal-Ewropa jiena nixtieq e, li ngħid il l-Kunsill tal-Ewropa fil-fatt issemma ftit e, drabi u nixtieq nidħol daqsxejn fid-dettall mingħajr ma nkun ma ngħid wis, nixtieq ngħid ċertu affarijiet ukoll fuq il-qafas fil-Konvenzjoni għall protezzjoni tal-Minoritajiet. Din hija xi ħaġa li qiegħda taħdem tajjeb, hija strutturata tajba u anke għad-diskussjonijiet li dan forsi se jkollkom importanti ngħidilkom li aħna qegħdin ninkludu ċertu pilastri importanti marbutin mal-protezzjoni tal-minoritajiet. Mela, ħanprova nibda bl-approċċ tal-Kunsil tal-Ewropa. Żgur li mhux ħanissorprendikom li ngħidulkom li aħna inna nieħdu ħsieb il-protezzjoni tal-minoritajiet. L-ewwel darba illi l-protezzjoni tal-minoritajiet issemmiet kienet fl-1949 ġifieri dik kienet l-ewwel darba li aħna stabilxina diskussjoni fuq dan is-suġġett u ħafna snin wara bqajna niddiskutu dan is-suġġett. U wara illi tfarket l-Unjoni Sovjetika u fil-vjolenza fil flexigoslavja Jugoslavja dan kien suġġett illi beda jingħata ħafna priorità. U anke wara l-laqgħa s summit tal-1993 Kien hemm żewġ suġġetti illi ħarġu eh, bħala ta' priorità il-protezzjoni tal-minoritajiet u l karta Ewropea tal-drittijiet marbutin mal-lingwi tal-minoritajiet. F'ġunju ta' din is-sena iż-żewġ trattati għal 20 sena ċelebrajna 20 sena ta' anniversarju mill-twaqqif tagħhom, mit-tul fis-seħ tagħhom, din kienet konferenza matul jumejn li laqgħat bosta partijiet interessati differenti biex nuru li dawn iż-żewġ strumenti verament qed jintużaw ħafna llum. Issa apparti minn hekk, apparti monitoraġġ u l-istabbiliment tal-standards li huma verament marbutin ma' dawn l-istrumenti li aħna diġà semmejna l-Kunsill tal-Ewropa qiegħed jintalab ħafna ta' sikwit biex ikun jista' jaħdem iktar fuq attivitajiet biex nappoġġjaw l istati membri. U l-Kunsil tal-Ewropa fil-fatt u tkun iktar involut fil-Albanija, fil-Rumenija u fl-Ukrajn, fl-Ukrajna wkoll. U f'dawn id-loqsma aħna naħdmu ħafna flimkien ma' l-uffiċċju tal-Kummissarju għoli responsabbli għall minoritajiet f'The Hague. U minħabba qed nirrappreżenta l-Kunsill tal-Ewropa ma nistax ma nirreferix għal Kumitat ta' Venezja li mill-1999 adotta ħafna opinjonijiet fuq l-abbozzi leġislattivi tal-minoritajiet dwar il-minoritajiet f'ħafna pajjiżi bħal pereżempju Bosnia Herzegovina, il-Kroazja, l-Ungerija, Litwanja, Montenegro, ir-Repubblika tal-Moldova, Rumanija u anke l-Ukrajna nafu li qegħdin inkopru ammont kbir ta' kwistjonijiet differenti, inkluż l-użu tal-lingwi statali u l-lingwi ta' minoritajiet fl-edukazzjoni u l-status ukoll ta' tan nies indiġeni U bosta suġġetti oħrajn, ma tantx għandi wisqin biex eh, nidħol fid-dettall, iżda nixtieq nagħtikom ftit ta' kontribuzzjoni minn naħa tiegħi fuq eh, diskussjoni li qed tagħmlu fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni. Nixtieq li nagħtikom dil kontribuzzjoni billi nagħtikom da xejn ta' aġġornament fuq il-qafas, eh, konvenzjoni qafas. Dan il kuntest importanti li fakkarkom milli l-konvenzjoni qafas L-unika strument multilaterali li huwa vinkolanti fuq il-livell legali li huwa proprju iffukat u dedikat għas-suġġett tal-minoritajiet. Fil-snin design aħna rajna illi irkuprajna ħafna eh, affarijiet u billi ratifikajna dan kollu aħna rajna illi konna nirrispettaw numru differenti ta' drittijiet u dan jinkludi id-dritt il nużaw aħna il-minoritajiet fil-privat u fil-pubbliku id-dritt li wieħed jużu juża l kunjom u l-isem li eh, li għandu u anke dritt li jitallem il-lingwa tal-minorità. Il-konvenzjoni qafas se timponi fuq l-istati membri l-obbligu illi jippromovu ambjent tajjeb biex ikun hemm opportunitajiet ta' taħriġ, aċċess għall kotba tat-tagħlim, etc. Il-konvenzjoni qafas mhijiex trattat illi qiegħda tippromuovi d drittijiet ta' minoritajiet f'dak il-każ hemm ċertu affarijiet li huma verament importanti iżda apparti minn hekk aħna nistgħu ngħinu lill partijiet interessati sabiex inżommu soċjetà integrata fejn in-nies jistgħu jkunu aċċettati u jistgħu wkoll jimxu l-qudiem. Apparti mill-introduzzjoni ta' dawn id-drittijiet tal-minoritajiet, aħna qegħdin inħeġġu l-Istati membri biex ikollhom politika maħsuba għall protezzjoni tad drittijiet tal-minoritajiet u aħna qegħdin naraw illi għandu jkun hemm kontroll tajjeb. billi jkun hemm kumitat ta' esperti segwit mill-Kunsill eh, tal-Ewropa. Sissa kien hemm 39 pajjiż li ratifika l konvenzjoni qafas u minn dawn id-39 stat hemm minnhom li huma stati membri tal-Unjoni Ewropea wkoll 24 mit 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea huma partijiet firmatari ta' din il-konvenzjoni. U nixtieq ngħid ukoll illi 16 stat membru rratifikaw il- karta ta' drittijiet brabta mal-lingwi tal-minoritajiet. Jekk tippermettu li nitkellem għal ftit minuti oħra nixtieq illi nixbilkom l-attenzjoni wkoll fuq xi ftit mill-karatteristiċi ewlenin marbutin mal-konvenzjoni għafas u anke mal-karta ta' drittijiet ta' protezzjoni in ġenerali naħseb li tista' jistgħu jkunu punti li jistgħu jgħinulkom fid-diskussjoni tagħkom. Mela l-ewwel punt m'hemm l-ebda definizzjoni internazzjonali eh, standard illi qiegħda tintuża biex niddefinixxu minorità. Id-definizzjonijiet huma differenti ħafna u dan jispjega il-definizzjonijiet kollha differenti li qed jintużaw mill-konvenzjoni. Il-konvenzjoni qafas m'għandix ukoll din it-tip ta' definizzjoni u nixtieq ngħid ukoll li l-konvenzjoni mhix ehm, independent mhijiex xi ħaġa li tista' tkun eh, valida weħida. U bħala konsegwenza ta' dan fil-konvenzjoni qafas il-pajjiżi firmatarji qegħdin jiddefinixxu l kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-istrument legali. Iżda huwa l kumitat konsultattiv illi irid jara li hemm gruppi li mhumiex qed ikunu mċaħda mid-drittijiet ta' din il-karta iżda il-kummenti tal-Kumitat Konsultattiv jistgħu jwasslu għal dijalogu bejn l-istati membri konċernati u l-Kumitat Konsultattiv. Jista' jkun hemm ukoll imma diskussjoni anke fl-istat membru fejn hemm dan il-każ Minħabba dan id-dialogu, in-nuqqas ta' din id-definizzjoni qiegħed joħloq il-flessibilità li hemm bżonn f'dan l-istrument li hija xi ħaġa li hija fl-interess tal-protezzjoni tal-minoritajiet. Apparti minn hekk, in-nuqqas ta' definizzjoni tista' tkun ħatwassal għal pilastru ieħor tal-protezzjoni, jiġifieri id-dritt li nidentifikaw li wieħed ikun jista' jidentifika jassumi identità li jixtieq. U meta l-istatus ta' nazzjonali jista' jkun impost mill-istat stess, dan jista' jkun ta' problema għal persuna partikolari tixtieq identifika ruħha b'mod ieħor. U ħan kwota dan il-paragrafu brabta mal-artiklu 3.1 li jgħid li dan ma jimplikax li l-individwu jista jaqbad u jażel illi ħajkun membru minn xi minorità. L-għażla ħadd tkun bbażata fuq kriterji oġġettivi brabta mal-identità tal-persuna u nista' nitkellem fuq tielet karatteristika ta' din il-konvenzjoni qafas Ġifiri li l-konvenzjoni qafas mhux strument li jaħdem biss kontra d-diskriminazzjoni. Jiena llum smajt ukoll fuq il-mandat tal-Kummissjoni ta' kontra d diskriminazzjoni, iżda aħna hawnhekk qegħdin naraw li qed naħdmu iktar fuq dan. U jekk tippermettuli sur President, nixtieq nikkwota wkoll xi ħaġa oħra fl-artiklu 4.2 aħna din ngħidu li l-partijiet huma obbligati illi jadottaw miżuri xierqa biex f'kull qasam politiku soċjali naraw illi jkunu adottati standards ta' produzzjoni ta' drittijiet tal-minoritajiet viżavi l-maġġoranza. U l il miżuri illi qed nirreferu għalihom fil-paragrafu 2 jingħad fil-paragrafu ta' wara m'għandhomx ikunu soġġetti bħala Eh, miżuri ta' kontra diskriminazzjoni. Ġifiri dan mhuwiex strument li jaħdem biss kontra diskriminazzjoni di xi ħaġa li għandkom tqisu wkoll fid-diskussjoni tagħkom hawnhekk. Qed naraw li l-konvenzjoni qafas mhijiex xi ħaġa illi tot weħida id dikjarazzjoni tad drittijiet tal-bniedem tal-1992 dwar il-minoritajiet għandha artiklu numru 8 illi jgħat jiddet tal-istess dispożizzjonijiet. Nixtieq illi ngħid ukoll li il-konvenzjoni umana, il-konvenzjoni tal-drittijiet tal-ġnus ma'uda edha tara li jista' jkun hemm il-protezzjoni tad drittijiet tal-minoritajiet illi jistgħu jkunu wkoll marbutin mal-konvenzjonijiet oħrajn. Iżda minn dak li aħna tal-limna f'dan l-aħħar għaxar snin rajna li jista' jkun hemm il-bżonn li jkun hemm miżur li jittieħdu mill istat membru stess. Iċċerjat jurini illi qed naħdu l-konwisin, skużawni, iżda jien għamiltek biex nikkontribwixxi għad-diskussjoni tagħkom b'mod siewi. Kif tafu ħafna mill-Istati membri jirrikjedu li drittijiet, jirrikjedu li tinara situazzjoni ġifiri li hemm ħafna pressjoni fuq drittijiet ta' minoritajiet, ġifiri l-istrumenti li aħna qegħdin niffaċċaw jistgħu jkunu taħt xejn ta' pressjoni ġifiri tama il l-kontribuzzjoni tiegħi kienet sirja. Grazzi. Grazzi ħafna ta' din il-preżentazzjoni eċċellenti fl-Unjoni Ewropea għandna sitwazzjoni daqsxejn differenti, ma jistax ikollna għafas bħal dan għaliex għandna sitwazzjoni daqsxejn iktar komplikata eh, fuq il-minoritajiet. Jeżistu ħafna strumenti pam għalet anke l-Kummissjoni u m'hemmx approċċ komprensiv. Għalhekk anke jeżistu ħafna rapporti li fukaw fuq osma differenti. Però ħadna pjaċir ukoll nisimgħu dan l-intervent mill-Kunsil tal-Ewropa għaliex dak kollu kollu ċerta rilevanza wkoll mal-ħidma tagħna. Issa nistgħu nkomplu eh, min-naħa ta' Lergo għandna Sinjura Gabriela Hrabanova għal seba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna ta' din l-istedina għallum, Sinjuri, fissem Lergo Jiena nilqa' din il-mozzjoni tal-Parlament fuq l-istandards minimi tal-minoritajiet mill-Unjoni Ewropea. Din hija importanti ħafna li jkun hemm dan l-arfin legali kif fl unjoni Ewropea u anke lil dan il netwerk ta' l-ergo għandu il-mira li wasal ir-realtà ta' Roma kif ukoll illi jagħti s-seta lill NGOs lokali fil-ħidma tagħhom dan nagħmluh 30 membru eh, fl-Unjoni Ewropea anke fil-Turkija anke fl ukraina Aħna nagħtu valur lill wirt kulturali tal-Unjoni Ewropea u nħidu pjaċiri li Roma jkunu qegħdin eh, jagħmlu dan il-wirt aħjar ukoll numru ta' pajjiżi li qegħdin japplikaw standards differenti u jifhmuha differenti wkoll eh, fuq dak li jkun xi grupp ta' minorità gruppi etniċi hemm bżonn li jkun hemm ċerta unifikazzjoni bil-mod ta' kif nifhmu dan il-kunċett u anke bil-mod ta' kif jingħata l-ħarsien kontra d diskriminazzjoni u anke r-razziżmu bħalissa eh, ir-Roma huma magħrufa bħala minorità eh, f'ċerta pajjiżi fil-Ewropa ċentrali u tal-Vant fejn hemm l-iktar eh, Roma fir-Repubblika Ċeka pereżempju fejn għandhom anke drittijiet politiċi però xorta rrit jintlaħaq impatt aħjar fejn għandu xaqsam eh, diskriminazzjoni u anke attakki personali u vjolenti li jsofru dawn in-nies fl-Italja, fil-Greċja u fl-Ispanja. Eh, dawn in-nies mhumiex magħrufa bħala minorità mm, etnika fil-Renju Unit m'hemmx definizzjoni legali, però l-awtoritajiet eh, jirreferu għalihom flimkien mal-ġipsis pereżempju bħala grupp razzjali, racial group. fil-Parlament Taljan kien hemm manka mm, kien ħajġu magħrufa dawn in-nies, però dan ma kienx ta' suċċess l-istess anke fil-Ġermanja. Dan ifisser illi anke jeżistu eh, distakki wkoll anke fil-pajjiżi fejn dan l-arfin uffiċjali, pereżempju eh, fl-Awstrija fejn dan il-grupp ilu magħruf mis-snin 30, però hemm ċerta limitazzjoni fuq eh, l-status għal grupp ta' nies li ilhom jgħixu fil-pajjiż mis-seklu 15. Nies li ilhom jgħixu f'dan il-pajjiż mis-snin 60 m'għandhomx dan l-istatus avolja huma l-ikbar perċentwal ta' din il-komunità. Ir-Roma ma ingħatax dan it-tip ta' arfin, pereżempju fil-Finlandja. Din l-informazzjoni tinġiba mill-riċerka li tagħmel l-ergo kif tistgħu taraw hemm numru ta' applikazzjonijiet minħabba dan inqas eh, ta' parteċipazzjoni b'mod partikolari għal Roma m'hemmx skemi finanzjarji eh, kontra l-isklużjoni tar Roma, parti minn hekk eh, anka istituzzjonijiet tar Roma wkoll għad diffiċli wkoll biex jwaslu l-provi f'każijiet ta' razziżmu. f'numru ta' każijiet ukoll ninnotaw anke fuq livell eh, reġjonali fil-provinċi pereżempju fl Spanja għandhom prosekutur li huwa eh, speċjalizzat fuq il-kriminalità tal-mibeda, però dan ma japplikax għal Roma. U apparti minn hekk m'hemmx ukoll għarfien fil-leġiżlazzjoni u fid-dokumenti leġislattivi aħna nemnu illi il-ħajja ta' minoritajiet fil-pajjiżi kollha hija waħda fraġili u dan kollu jiddependi fuq il-politika kif ukoll fuq il-klima soċjali speċjalment fejn għandhom xaqsmu ir-Roma fejn eh, hemm sitwazzjoni iktar diffiċli m'hemmx pajjiż eh, il-pajjiż dar tagħhom, pajjiż matern tagħhom warajhom u għalhekk hemm ċerta diffikultajiet anke fuq dan it-tip ta' rikonoxximent. L-Unjoni Ewropea tagħti titama lil ħafna nies bħalma qed tgħid ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-2015 kif ukoll fuq rapporti tal-2017 kontra il-sentiment kontra l-ġipsis hemm bżonn li jsir ħafna iktar xogħol sabiex niġildu din id-diskriminazzjoni li għaddejja ilha għaddejja sekli sħaħ. L-standards minimi għandhom jħarsu l-minoritajiet etniċi, speċjalment ukoll lejn dawk li huma eh, parti mill-komunità LGBT jew inkella għandhom xi diżabilità. Għandu jkun hemm aċċess għas servizzi għal prodotti għall informazzjoni u anke biex ikun hemm it-taħriġ adattat. għandhom ikun hemm anke kommissjonijiet ta' rikonċiljazzjoni Fu eh, livell lokali, reġjonali u nazzjonali sabiex ikun hemm anke evalwazzjoni tal-programmi nazzjonali u biex anke niżguraw li jkun hemm l-effettività f'dawn l-istess programmi u ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Grazzi ħafna issa is-sur Bukowski minna tal-Gvern tar Repubblika Slovakka fuq il-minoritajiet nazzjonali. Grazzi ħafna, President. Sinjuri, jiena sa nibda billi ningrazzjakom ta' din l-istedina. Sur President, inti semmejt li jena mill-Slovakkja, però sa nitkellem bl-Ungeris. U għalhekk sa nuri wkoll kemm importanti din il-kwistjoni tal-lingwi tal-minorità hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq eh, regoli anke fuq livell Ewropew u anke naraw x'inhuma l possibiltajiet u l-problemi li jeżistu. Id-dritti tal-minoranzi jeżistu, però fejn għandu xaqsmu l-lingwi hemm ċerta element importanti ħafna għaliex dan jorbot ukoll mal-identità ta' dak li jkun. Għalhekk id-drittijiet tal-lingwa huma importanti ħafna. M'hemmx għafas singolu eh, fl-Unjoni Ewropea fuq il-lingwi ta' minorità, però naħseb illi l-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti eh, għal minoranzi fi snin design pereżempju, eh, il-karta ta' snin design fuq il-lingwi reġjonali u anka l-karta tal-95. Dawn il-ftemiet taw il-kontribut tagħhom fid-dawl tal-konflitti etniċi li seħew ukoll fl-eks Jugoslavja. Dan kien punt fejn dak li jkun induna kemm importanti l-prevenzjoni biex anke ma jkunx hemm dawn it-tip ta' konflitti. Dawn il-ftehimiet jagħtu wkoll ċerta flessibilità lill-istati membri u anke għarfu li l-istati membri għandhom ukoll ċerta rwol f'dan it-tip ta' ħarsien. Iktar riċentament ħarisna lejn dawn iż-żewġ karti li qed insemmi u rajna kif dan jorbot ukoll ma' dan il-ħarsien legali. Il-diversità lingwistika hija importanti ħafna hemm madwar 80 lingwa etnika fl-Unjoni Ewropea, però sfortunatament mhux kull stat membru għamel ratifikazzjoni ta' dawn il-ftehimiet li huma daqshekk importanti. Hemm xi affarijiet li rridu niddeċidu dwarhom, pereżempju it-tifsira, definizzjoni ta' lingwa ta' minorità. u d-drittijiet marbutin ma' dan jekk dawn jeżistux weħidhom jew inkella b'rabta ma' drittijiet oħrajn, id-drittijiet tal-lingwa, kif dawn jorbtu mad drittijiet oħrajn bħal pereżempju libertà tal-reliġjon, ta' opinjoni, eċetera, eċetera. Però naħseb illi dawn id-drittijiet fl-aħħar mill-aħħar jorbtu mad-demokrazija nnifisha u għalhekk nemmen illi d-drittijiet lingwistiċi huma l-sisien wieħed mis-sisien ta' demokrazija importanti li inti jkollok id-dritt li titkellem il-lingwa tiegħek u dawn id-drittijiet iridu jiġu imħarsa. U għalhekk id-drittijiet tal-lingwa huma parti essenzjali tad drittijiet fundamentali u għalhekk għandhom rol importanti. Fid-dawl ta' dan kollu id-drittijiet tal-lingwa bħalissa għandhom ukoll rwol importanti u U koll affarijiet li qed joħorġu miċ-ċar mhux biss fis-sfera privata, ma anke f'dik pubblika. L-istat irid jiżgura li ċ ċittadin jista' juża l lingwa materna tiegħu eh, fil-ġurnata ta' kuljum anke fl-isfera politika pereżempju. Fejn għandhom x'jaqsmu dawn il-lingwi ta' minorità, Hemm ukoll l-aspett viżwali li huwa importanti ħafna. Il-fatt li dak li jkun ikun jista' jara li dawn il-lingwi qegħdin jintużaw u dan għandu jiġi wkoll garantit mill-liġi. Fl-isfera pubblika u anke privata mbagħad apparti minn hekk hemm kwistjoni oħra kemm jiġu implementati dawn ir-regoli fil-ħajja ta' kuljum u sa liema grad dan l-aspett viżiv qiegħed jintuża hemm numru ta' fatturi li titqies hawnhekk fatturi soċjali politiċi fost oħrajn l-użu ta' żewġ lingwi b'mod viżwali jibgħat messaġġ importanti u eżempju pożittiv ta' tolleranza u juri wkoll kemm huma importanti dawn il-lingwi għall minoritajiet Il-minoritajiet jistgħu jifhmu wkoll eh, din l-importanza anke mill-lat soċjali, pereżempju l-komunità tar-Rom. Il-possibiltajiet legali għandhom ikunu garantiti l-ewwel qabel kollox sabiex jeżistu dawn id-drittijiet Umbat irid ikun hemm implementazzjoni b'mod prattiku u adattat. Imbagħad, fejn għandha x'taqsam l-armonizzazzjoni fil-regoli tal-Istati Membri li hija sfida kbira. Mbagħad hemm kwistjoni oħra, jiġifieri illi il-karta mhux dejjem tkun eh, allinjata mar regoli nazzjonali tal-Istat Membru teżisti l-bażi legali adattata f'uħud mill-istati membri ma mbagħad teżisti kwistjoni oħra jiġifieri l-implementazzjoni prattika fejn hemm ħafna ostakli f'ħafna stati membri l-implementazzjoni tista' tkun kwistjoni politika U din għandha titqis bħala kwistjoni tad drittijiet tal-bniedem mhux waħda politika. B'tali mod illi l-aspettattivi ta' dak li jkun ikunu garantiti. Għalhekk hemm bżonn qafas legali vinkolanti. Fil-prattika jżistu ħafna problemi bħalma diġà semmejt, però minkejja dan kollu il-karta u anke l-ftehim importanti ħafna u għandhom rwol essenzjali Jiena naħseb li hawnhekk għandna opportunità illi anke nipproponu ċerta soluzzjonijiet biex imbagħad insibu soluzzjoni aħħarija sabiex niggarantixxu id-drittijiet tal-lingwi ta' minoranza. Grazzi ħafna issa l-aħħar kelliem Qabel niftħu id-dibattitu huwa il- president tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Gazzetti ta' Kuljum fil-lingwi ta' minorità u reġjonali. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Slezak, grazzi ħafna. Jien għatnu pjaċir hawnhekk bl-istedina tagħkom. Illum Sa nitkellem fuq il-lingwi ta' minorità u anka l-gazzetti, l-organizzazzjoni tagħna inħolqot 17 il sena ilu. Sabiex nippruvaw nikkoordinaw l-attivitajiet tagħna, importanti li dawn il-gazzetti ta' kuljum li huma sors ta' informazzjoni jitkellmu wkoll għall-interessi tal-minoritajiet Xi ħaġa komuni f'dawn it-tip ta' gazzetti hija li jkollhom udjenza żgħira ma jkunx hemm finanzjarjament regolari u jeżistu wkoll ftit uffiċċji għal dawn il-gazzetti u n-nies li jaħdmu eh, f'dawn il-gazzetti jridu anke naffrontaw sfidi ġodda bħal pereżempju d-dinja diġitali Kien hemm gazzetti illi jingħalqu, kien hemm gazzetti li nxtraw minn kumpaniji ikbar tal-medja. Pereżempju f'Galissja eh, jeżistu numru ta' gazzetti, gazzetta Irlandiża, u anke fl-Slovakkja fejn dawn it-tip ta' gazzetti wkoll inxtraw minn kumpaniji ikbar u kol minni naqat ma' kumpanji oħrajn bħal per eżempju eh, gazzetti bl-Izvediż fil-Finlandja. Aħna niddefendu id-diversità lingwistika u eh, niddefendu anka dan ir-rapport huwa importanti illi ikun hemm l-aħbarijiet dawn il-lingwi anke minħabba li l-minoranzi jistgħu jsibu ruhom f'sitwazzjoni ta' żvantaġġ jekk dan ma jkunx il-każ u għalhekk importanti li jkun hemm sitwazzjoni ugwali għal kulħadd. L-istati membri jridu joħolqu l-kundizzjonijiet adattati sabiex jippermettu illi jkun hemm din id-diversità fil-medja. Importanti illi dawn it-tip ta' gazzetti jkunu jistgħu jibqgħu jeżistu matul is-snin Anka brabta tal-oqsma ġeografiċi, kulħadd ikun jaf bis-sitwazzjoni tal-minoranzi. Huma sors ta' informazzjoni, però ma xi ħaġa importanti wkoll għal ġenerazzjonijiet ikbar għaliex għalihom il-gazzetti jistgħu jkunu l-unika sors ta' informazzjoni. Miex sempliċement kwistjoni ta' informazzjoni, però dawn il-gazzetti jitkellmu fissem dawn il-minoranzi. U ma bħal rappreżentant illi għal komunitajiet li mhux dejjem jinstemaw. Il-kultura ta' maġġoranza kol għandha tisma' l-kwistjonijiet tal-minoranzi mhux biss meta jkun hemm aħbarijiet negattivi. Problema importanti hija anzi huwa l-finanzjarjament u f'numru ta' stati membri hemm possibilitajiet limitati ħafna għal finanzjament min-naħa ta' risorsi pubbliċi, speċjalment fejn għandha x'taqsam il-medja stampata għaliex b'mod ġenerali dan il-qasam qiegħed jintam ħafna diffikultajiet fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk il-gazzetti jsibuha diffiċli wkoll sabiex jagħmlu profitt. F'numru ta' każijiet min jixtri dawn il-gazzetti ikunu daqsxejn imdaħlin fl-età wkoll għalhekk importanti li jrid ikun hemm xi forma ta' riżorsa tal-istat, xi sistema ta' finanzjarjament li tappoġġa dawn il-gazzetti. Il-ħidma tagħna f'ħidan il-Midas Network hija importanti ħafna skambju ta' formazzjoni ta' esperjenzi nistgħu nitkellmu fuq livell Ewropew anke b'ċerta eh, rilevanza aħna nemmnu li l-minoranzi għandhom jaħdmu flimkien u anke jippreżentaw l-interessi tagħhom b'mod kollettiv kwistjoni oħra importanti ħafna għalina hija eh, fejn għandna dan il-programm il fejn dak li jkun jista jesprimi l-esperjenzi tiegħu, il-ħiliet, anke b'mod elettroniku. U l-finanzjarjament bin-naħa tal-istat huwa importanti ħafna sabiex ikun hemm anke taħriġ għall ġurnalisti u sabiex dan il-qasam jibqa' wieħed kompetittiv. Fuq it-taħriġ aħna naħdmu wkoll fuq kwistjonijiet etiċi fuq it-toleranza fin dialogu soċjali, drittijiet, obbligazzjonijiet, rapportaġġ, l-aħbarijiet. Dawn il-gazzetti huma wkoll importanti għall-Unjoni Ewropea bħala sors ta' informazzjoni għaliex minoranzi huma pożittivi lejn l-Unjoni Ewropea u tagħtihom ċerta tama u għalhekk dawn it-tip ta' gazzetti ħafna drabi huma bħal eh, rapport dwar kwistjonijiet Ewropej ukoll. U għalhekk jitkellmu ħafna fuq l-Unjoni Ewropea wkoll għalhekk dawn il-ġurnalisti għandhom ikunu rappreżentanti wkoll fil-medja eh, iktar wiesa' ħalli l minoranzi wkoll jista' jkollhom vuċi wkoll fuq kwistjonijiet ħafna ikbar. Irid ikun hemm ukoll eh, entitajiet ta' superviżjoni fejn anka jkun hemm bżonn li nataw xi sanzjonijiet. L-internet ukoll għandu rwol importanti għall minoranzi, però hemmhekk ma tantx hemm l-wok għall appoġġ finanzjarju għalhekk hemm din il-kwistjoni ta' kwalità u l-aċċessibilità għall-informazzjoni. Ovvjament jeżistu opportunitajiet fil-iżvilupp diġitali għalina imma anke għall midja elettronika jeżistu numru ta' pjattaformi, pereżempju f'Katalonja għal perjodiku gazzetta illi jużaw software ta' traduzzjoni u mill-esperjenza tagħna rajna li meta inti tibni identità Ewropea irid ikun hemm eh, organizzazzjoni li xandar b'mod pubbliku kontenut eh, u anke b'mod mm, digitali mhux biss fil-lingwi prinċipali tal-Unjoni Ewropea imma anke f'dawn il-lingwi żgħar. U li tista' toħloq ukoll futur għal dawn it-tip ta' gazzetti. Issa nista' ngħaddi biex inkomplu. Ħanitlob lir-rapporter biex jagħlaq. Ukoll naħseb ċertu kollegi jindunaw. Diskussjoni ta' minoritajiet fl-Unjoni hija waħda wiesa bħala suġġett huwa wiesa bħala suġġett u tiżgħu taraw dawn il preżentazzjonijiet tal-Konsil tal-Ewropa u wiesa ferm. Temat ta' rapporti ta' minoritajiet dan il-komitat u anki oħrajn. Nifukaw hawnhekk mill kollega tagħna Sudanenberg ħanitolbu jalaq bil-kummenti tiegħu mal-ewwel nistennew sakemm ikun hemm il-kelliema. Dan ir-rapport kellu x'jaqsam l lingwi ta' minoritajiet, etc. Jiena semmej dan minħabba li diskussjoni tikonna bħalissa huwa msejjes fuq għatta kelima li aħna stedinna fuq dan il-punt u anki punti oħrajn. Minħabba li wkoll hemm xi rapport ta' minoritajiet oħrajn li waslu għal sensiela sieħa ta' kwistjonijiet u dan huwa fokat fuq qatta kwistjonijiet insemmi dan sempliċement biex tkunu tafu illa għaliex aħna kellna għatta kelima differenti u xuħut wħud ifokaw partikolarment fuq dan ir rapport Mela nibdew mis-sur Sugar. Inti tista titkellem għal żewġ minuti jekk trid jiddin il-proġer niddeċidi. Iva ħan nitkellem jiena Jena nitoġob b'din il-keyword l-agward eh, għalix għonu ma l-iktar punti eh, klimi li tista tamel mpat bihom. Jena rrit li l-importanti nifokaw fuq ir-responsabiltajiet tal-istat jew l-irresponsabiltajiet tal-istat membri fuq din diskriminazzjoni tal-istat membri tinni ħaġa fuq l-implementazzjoni. Illum nitkellmu iktar dwar pereżempju non-implementazzjoni. non non implementazzjoni Mm, non implementazzjoni sistematika deċiżjonijiet u eh, deċiżjonijiet u rekomandazzjonijiet li wasal għal nuqqas ta' konformità minn ta' pajjiżi firmator. Jiena fil-pajjiżi, mm, pereżempju pajjiż tiegħi Romanija u l-aħjar eżempju ta' dan ukoll għaliex kif inti kollok gvernijiet suċċessivi li huma kienu taw is-setta mill-nuqqas mela tazzjoni tal-Unjoni Ewropej trattaw il-drittijiet amministrattivi, l-ingwisiġi ħaġa mhux obbligatorja kif qegħdin pereżempju jwaqfu l-iskejjel jew inkella li proprjetajiet privati li rinazzjonalizzawhom. Pereżempju li jemlhom skejjel eh, jew jemlhom eh, knejjes, jkun hemm pereżempju mibeda ma waqfux il-diskors ta' mibeda kontra minoritajiet anki istituzzjonijiet mainstream eh, id-dilemma tal-limitazzjoni ta' kompetenzi versus il-potenzjal tal-Unjoni hija xi ħaġa li rridu Eh, nidiskutuha ma jridu u iktar fuq il-potenzjal tal-Unjoni, mhux limitazzjoni tal-Unjoni paddin l-ma ta' Copenhagen, ġifieri dawn id-drittijiet tal-nazzjonalitajiet tal-minoritajiet jistgħu biex jiġu mħarsa jekk ikollok inti sistema bażika standard ta' protezzjoni ta' dawn il-minoritajiet li jkollok mekanizmu tal-monitoraġġ. Permezz tal-fra forsi, l-Unjoni biss jista' jara li jkun hemm infortabilità ta' dan id-drittijiet, il-Parlament diġà tal-appell li jkun hemm din it ta' sistema ta' protezzjoni f'dan il-mandat u għal dak li huwa l-ħarsin ta' drittijiet u anki għamel dan fil-rapport ta' drittijiet ta' ċittadini. Mistoqsija tiegħi għax nistgħu nagħmlu iktar biex eh, inkomplu nafsu fuq dil-biċċa. Grassi Sur Sugar. is Ġirek. id-dritt pereżempju għal memoria kollettiva li wieħed juża il-sintwelidu pereżempju, importanti immens, importanti għal eh, identità ta' dak li jkun. ħafna problemi fl-Ewropa illi huma ġejjin minn nuqqas ta' politika tajba. U l nattività ta' istituzzjonijiet li għandhom ikunu responsabbli li jippromovu id-drittijiet ta' minoritajiet. Barra minn hekk għandek l-attività tal-Unjoni Ewropea. Aħna diġà appellajna l-Kummissjoni ta' drabi u it-tweġibiet li rċevejna kienu ħakmela daw mhux kompetenzi tagħna, nemix biċċa tagħna u għal jiena grat ħafna lej ir-rapporter ċer eh, u kol minn ħasem fid-dibattitu tal-lum sew kontent li issa nistgħu nitkellmu dwarhom dawn l-affarijiet għandna ħafna problemi. Eh, pereżempju mal-Ġermanja l-ikbar ġar tagħna. Għan 30 sena kellna trattat bilaterali u l-obbligu li ħareġ minnu kien illi fl-edukazzjoni irridu naċċertaw illi jkun hemm id-dritt għall identità nazzjonali. Pereżempju, għandna problema bil jugendamt fil-Ġermanja li tagħmilha diffiċli biex it-tfal ikun jistgħu jikkomunikaw bil-Pollak mal-ġenituri tagħhom. It-tentattiv li li nreġixxu, nappellaw lill-ġirien Ġermaniżi tagħna, ġew injorati aħna m'għandniex l-istrumenti illi eh, nsaħħu u nforzaw dawn id-dispożizzjonijiet. Il-kwistjoni tal-Jugend Arms huwa għar. Aħna en mhux qegħdin naraw illi qed eh, jitu kasna jew qed jadruna, mhux qed jifmu illa għaliex il-dritt tat tifel jew tifla li jitkellmu il-lingwa tagħhom mal-ġenitur tagħhom hija fundamentali, mhux qed nitkellmu dwar lingwa li qed tintuża xie eluf ta' kilometri l bot mill-frontiera Ġermaniża. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-lingwaġġ ta' eh, per eżempju minn qed jirbaħ eh, Xenkevic. Qed naraw injoranza eh, kbira fiha di, qed naraw injoranza enormi ta' libertà tal-bniedem. Di xaġa li nkollu qed niġildu fuqha u għalija u ningrazzjakom tal-li qegħdin tqisu dawn il-problemi, dawn il-kwistjonijiet għalina. Grazzi tal-li ta' kellek is il-kuraċ li tamil dawn il-mistoqsijiet fil rapport tijak. Revri Valero. Revri, nibdew mill-bidu. Aħna kena il-dikjerazzjoni tal-bnitiet tal-bnidem tal-konvenzjoni fuq il-drittijiet tal-nidem u dawk ċivili kena konsil tal-Europa l-attivitajiet. Imma jekk jena fimtek sew Dawn ir-realtajiet kollha dawn huma vinkolanti. Imma dawn huma vinkolanti bejn il-pajjiżi mhux iċ-ċittadini. U mbagħad għandna trattat tagħna artiklu numru 2 li għandu jkun vinkolanti lejn l-istati membri. Imma m'għandniex eh, il-liġi sekondarja għandna dik ta' diskriminazzjoni. Mhumiex bizzejiet. dinna suppost din ila liġi minn żmien minn imma xorta din situazzjoni fejn minn minoritajiet qed xedin trattati sew fl europa per esempio, roma Għanna problema kbira. aħna irridu insibu mekanizmu li fejn nistgħu nagħmluh dan. Għaliex kif qiegħda bħalissa l-istat membru irrid jiggarantixxi l-drittijiet taċ-ċittadini tiegħu. U aħna din naraw ħafna okkażjonijiet li din mhix drittijiet bis ta' minorità, hemm drittijiet oħrajn ċittadini oħrajn. U aħna mu qed nagħmlu xejn dwarha. Allora ksura x'inhi soluzzjoni. Kif ser niggarantixxu li l-istati membri jżommu l-obbligi tagħhom? irridu mekanizmu, mekanizmu illi aħna nisimaw, nishtuq nisimaw minn ħaddieħor nistgħu nagħmlu bżon. bżonn. Kontribut tajb ħafna kien dan, nixtieq nżid għax għalhekk ukoll il-Kommissjoni din hija fil kompetenza tagħna li din din kompetenza ma mhux dejjem kienet taħt dan il-komitat, kienu naqsmu għamma wkoll il-komitat ta' affarijiet soċjali, imma nuqqas ta' implementazzjoni ħażina ħafna u dawn id-direttivi ma kinux komprensivi biżżejjed f'kull każ għal daqstan tajb li nsemmuh dan għaliex mhux jgħin biex mhux qed jgħin biex inħarsu mingħajr arrutajiet imma qegħdin ippruvaw nidefinixxu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea u f'kull każ il-Kummissjoni għamlet biċċa xogħol tajba biex tipprova tinforzhom veru imma jem eh, problema kbira kulturalment, legalment. Xaqt nisħaq dan il-punt, ma xtaqx nitilfu, ma xtaqx nitilfu f'din il-diskussjoni. Tajja pwis, nadu għassur Franz, grazzi il ajtek għawnek, nilqakom bħala membru ġdijt għal dan il-komitat, grazzi tassew. Grazzi ħafna għal fej taħdem, mux qed taħdem anzi, l-istrateġija tal-inklużjoni. Min jaf is-sitwazzjoni tal-Rom ja jkun jaf biċċert li din l-istrateġija mhux qed taħdem tajjeb biżżejjed. Aħna ma nistgħux naraw illi dan it-titjib qed ikun propost verament ħajwassal għal titjib sostenibbli. Jiena naħseb li s-sitwazzjoni ta' dawn iċ-ċittadini Ewropej mhix qed titjib. Il-lingwa ta' dawn iċ-ċittadini Rom mhijiex ħasservijom jekk mhuwiex ħajkollhom l-istess drittijiet fil-qasam edukattiv, fil-qasam tax-xogħol wieħed jekk jidentifika rħu bħala Roma jistax jipparteċipa sew fis-soċjetà. U aħna qegħdin naraw li fl-istati membri l-oħrajn hemm ċertu esklużjoni qed issir ta' sikwit kważi standard f'kull pajjiż. U naħseb li drittijiet tal-bniedem għandhom ukoll jiggarantixxu ċertu drittijiet u fil-Ġermanja ħafna minn dawn id-drittijiet u mhux ikunu rrispettati. It-tieni problema hija l-korruzzjoni illi qiegħda tipprevjeni illi dan mhux qed ikun milqu mill-tajjeb mill-nies li huma affettwati u l-NGOs għandhom ikunu involuti biex jintlaħqu riżultati tajbin u hemm bżonn li jkollna strutturi tajbin ukoll. Aħna naħsbu li dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet negattivi nistgħu niġġieldulhom jekk aħna nkunu nistgħu nosservaw dawn it-tip ta' każijiet ta' diskriminazzjoni il- diskriminazzjoni kontra r-Rom għandha tkun ikkonsidrata bħala xi ħaġa serja ħafna ħabba li qegħdin naraw li tissir f'ħafna pajjiżi differenti. Thank you very much. Mr. Adamov, please. Sur Adamov. Grazzi tassew. Il-kwistjoni ta' bazzar ta' standards minimi fuq il minaritajiet tal-Unjoni Ewropea hija kwistjoni importanti ħafna l-Unjoni Ewropea Eh, kif edna 50 miljun ċittadin fl-Unjoni Ewropea li jilħu il-kriterji ta' li jgħu taħt minoritajiet. Dan huwa dinja ċifra sustanzjali u qed naraw illi stati membri hemm attitudni differenti għal minoritajiet li u rappreżentanti li m'għandhomx toleranza meħtieġa kullimkien li l lilhom u għal-dura għana rridu nħarsu il-drittijiet tal-minoritajiet imma dan ifisser li nambazzaw standards pan-Ewropew, Ewropej. Inkluż ir-rispett drittijiet ta' persuni li għandhom li għandhom ċertu minoritajiet mal-minoritajiet in ġenerali u dana koll jagħmlu parti mill-ħajja soċjali, kulturali, politika u allura importanti aħna naħolqu dawn l-standards biex niddefendu u nħarsu l-minoritajiet u dawn irdu jkunu rilevanti kemm mill-Unjoni Ewropea u kol mill-pajjiżi kandidati mod partikolari mill-pajjiżi tal-Balkani. Grazzi tassew. Għaw xaħat ieħor li jixti eh, jitkellem. Issa nerġi lura. Issa tpoġġa eżatt fil-ħin irra nitolbu biex eh, jagħmel xi kummenti ta' konklużjoni, nerġa' nfakkar. xaħat hawnhekk ħajħares lejn ċertu partikolari ħarsna lejn l-autoritajiet tekniċi, per eżempju, in lingwa l-minoritajiet, e, u jiena u kolla met rapport fil-2004 wara sħubija u għal darboħra provajna li nkopru dawn l-osma kolla fi strumenti legali li għanna illi narrivoli Valero kienet jitkellem dwarom Eh, ja sensitiva ħafna għandi biex ta' xogħol, kon qed nippruvaw hawnhekk. Eh, namluh dan dan ir-rapport, ħna provajna li f'dan l-ismih inkopru xi ftit minn ftit minn dawn il-qasma ġudizzjarji li huma mhux biss fil-kompetenza dan il-kumitat, imma li huma t interess ta' dan il-kumitat. Onorevoli eh, Surnar, propjament, sta ta' xi kummenti forsi? Iva, nixtieq li lil eh, kulħadd għal diskorsi ta' mod partikolari sul Bukowski eh, l viċi tal-minoritajiet li qed jieħdu jieħu sem eh, f'pajjiżi li kol reaġixxi għal perspettiva tal-istati membri Pala ex deputat ta' Konsil tal-Europa jina naf kemm hemm riżoluzzjonijiet tajbin importanti li tgħaddew u s-sur Lajdeker ukoll semma mill-1949 u xek kien hemm wieħed mill-iktar punti importanti tal-Konsil tal-Ewropa il-protezzjoni ta' dawn il-minoritajiet kif qedna huwa strument vinkolanti legalment iħarsu drittijiet tal-bniedem li jirratifikaw 24 minn 28 stat membru. U palma qal ġabba xogur. Jidu narab l-implementazzjoni fl-istati membri ta' din il ta' dan ratifikat ċifiri. Il-Konsil jagħmel monitoraġġ attivament ta' dana kollu l dajjem aħna naraw ċertu eh, il-menti fl-aħħar rapport però ta' drittijiet tal midem tal-Unjoni aħna naraw kifem bosta il-menti għal ksur tal-ġittijiet tal-bnidem, daqqiet fuq ġittijiet bażiċi tal-minoritajiet, ġifiri minkejja nafu li hemm dan il-golden standards, eh, standards tad-deb nidu l-omek, nafu li xorta mhumiex legalment vinkolanti u għalhekk għandna s ta' Copenhagen għal ċertu pajzi tal-Unjoni Ewropea Nasab 50 miljon ċittadin li qed jitolbu Eh, li huma minoritajiet illi joħolqu garanziji tajbin u sodi illi tati garanzija tal-Unjoni taraw il-1.4 miljun firma tagħhom. Kien hemm fil-fatt deċiżjoni mill-ECJ tal-Unjoni Ewropea fuq il-sikurtà tal-minoritajiet. Ta, ta, ta Ġifiri il-Parlament Ewropew fir-rapport tiegħu ta' drittijiet tal-bniedem diġà qal illi għandna bżonn standard minimu għal dawn il-minoritajiet etniċi u gruppi. Aħna nafu x'in huma limiti tal-kompetenzi ta' kummissjoni u kif dawn huma flessibbli f'kull politika oħra. Il-Parlament Ewropew għandu responsabilità illi immexxi il-qoddim l-affarijiet biex ikun jista' jmeħġeġ eh, il-Kummissjoni biex b'xima jkollhom ċertu responsabilità għal istati membri oħrajn eh, li ma jistgħux jilħqu dawn il-golden standards waħedhom. Nixtieq nitlob il-Kummissjoni kif ħadd evalwaw il-deċiżjoni tal-qorti mhux biss bħala l-Parlament u 1.4 eh, miljun ċittadin imma ukoll li konna l-standards fil-dawn il-minoritajiet għal bazi ta' kuljum tal ta' politika tagħna. Inti trid li kommissjoni twieġbek fil-qosor? Nixtieq niċċara illi fil-qorti ġenerali kien hemm il-leġiżlazzjoni tal-minoritajiet tas safe back kien hemm 11-il proposta għal qatti legali eh, tal-Unjoni Ewropea u l kummissjoni fil-fatt kienet rifjutata għax ma setax tirrappreżenta proposti sħaħ għal elementi kollha. U l-Qorti Ġenerali deċidiet li l-Kommissjoni għandha tevalwa mod speċifiku kull wieħed waħda minn dawn il-proposti li aħna minn. U aħna reġistrajna eh, l eh, klawzola li għalet li 2% biss waqgħu il-barra mill-kompetenza tal kommissjoni Ġila darba l-inizjattiva tiġi mresqa ħajkonna nirreġixxu fuq dawn id-disappunti fi żmien tliet xhur. Ma mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar li kollok kompetenzi eh, partikolari li konna standards minimi fuq il-protezzjoni. Aħna mhux ser nippreġudikaw l-evalwazzjoni tal-Kommissjoni f'kull każ ġala darba jiġi eh, sottomess ħajkun hemm ukoll smih fil-Parlament Ewropew u nkun nistgħu nevalwaw dawn il-punti. Grazzi Naħseb iva kelkom aspetti tajbin fuq il-standards minimi eh, u perspettivi ta' xinu wisa ħafna, xi kusin li wisa ħafna u komplikata. U għana rapport ta' inizjattiva propja li nistaw nemendaw u xingrazzja sur naġita li eh, eh, tana dan l-ismi ħizajra bazi tal-inizjattiva tijaw u nishtiq ingrazzja l-kollegi partiċipaw specialment il-mizdednin tana tal-kontributi li ma bħalom Grazzekom il-kol għal-ħin kollu ta'kom id-dedikajtulna. Għatma tistaw tamlu bizzejiet fuq bil-drittijiet minoritajiet fl-Unjoni għal kompetenza sħiħa tal-Komitat tagħna ġbin grazzakom minn qalbi u anki il-membri kollha eh, tal-li ħadu sem f'dan id-dibattitu. Grazzi tassew.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 Ngħaddu għal punt numru 5, ġifir l-istabiliment tal-Fond ta' Sigurtà Interna, ġifir intom li intom mħajra biex tipparteċipaw f'din id-diskussjoni kieġobkom. Nixtieq din hija l-proposta tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l fond ta' Sigurtà Interna b'rabta mal-qafas multjanwali finanzjarju li jmiss għal bejn is-sena 2021-2027 Monika Holmajer hija rapporter u naħseb li floka għaw Roberta Mezzola. Inti għad tkellem flok is-Sinjura Holmajer. Mela ħanibdew ix xol fuq din il-proposta leġislattiva, nibdew bi proposta tal-Kummissjoni l-ewwel qabel kollox. Ma nafx jekk għandix il-kollega minn DG Home. Iva, u daqsxejn storbju, qed nistennew biex il-kollegi joħorġu mis-sala, kieġobkom iżis kollegi jekk ħat ħorġu mis-sala ħorġu bil-kwiet inti Roberta ħa titkellem flok is-sinjura Sol Holmeyer sewwa. Tajjeb, mela xaħat mill-Kummissjoni forsi jistatina rendi kont ta' din il-proposta u mbagħad nistieden lil Roberta Mazzala biex titkellem fis-sam ir rapporter Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Eh, Sur President, nirringrazzja l-kom membri onorevoli tagħtu l-opportunità lilna minħat għal-Komissjoni biex nitkellmu. Dan huwa l-fond ta' sigurtà interna. Nixtieq li nibda billi nitkellem fuq dak li tallimna. Aħna naturalment għandna il-fondi l-ISEPs, kellna evalwazzjoni wkoll tal-fond li għandna bħalissa, fis seħħ aħna nistgħu ngħidu illi l-fond li għandna bħalissa kien ta' velur miżjud għall-istati membri. Intom tistgħu taraw ukoll hawnhekk xi ftit eżempji fuq l-slide ta' x'kien il-valur miżjud. Affarijiet li forsi ma setawx jitħallsu għalihom mill-istat membru individwali. Għandna wkoll sistemi illi kienu iffinanzjati u dan kien wassal għal valur miżjud għall-azzjoni kollettiva li tieħda fl-Unjoni Ewropea. Allura l-konklużjoni kienet li l-kamp ta' applikazzjoni tal-fond kien xira. Dan huwa rifless ukoll fid-dokument illi kien publikat mill-Kummissjoni f'Ġunju dwar l-evalwazzjonijiet illi waslu għal dejta aktar fatwali. Mela aħna tallimna wkoll illi kien hemm ukoll ċertu djufijiet u affarijiet ehm, illi kienu nieqsa minn din is-sistema. Aħna ħankunu nistgħu nagħtikom iktar dettalji meta nkunu qed nippreżentaw il-Fond tal-Ażil u l-Immigrazzjoni. U hemmhekk tistgħu taraw li kien hemm nuqqas ta' flessibilità li kienet tedda ix-xekkel l-Unjoni Ewropea milli tidentifika l prijoritajiet l-iktar importanti. Apparti minn hekk għandna bżonn ta' aktar simplifikazzjoni nafu li din hija xi ħaġa li dejjem kellha ċertu nuqqasijiet aħna dejjem ehm, ukoll rajna li hemm ċertu lokal iktar simplifikazzjoni, però hemm bżonn ta' iktar simplifikazzjoni. Apparti minn hekk żball kbir li kien sar fil-passat jekk tistgħu Eh, issejħulu hekk nistgħu nsejħulu żball kien illi aħna fil-fatt wasalna tard wisq bl-indikaturi ma konniex qegħdin eh, ngħidu f'waqtu lill-istati membri meta għandu jsir monitoraġġ u se ngħaddu l-slide li jmiss. Mela nixtieq li nitkellem fuq il-Fond tas Sigurtà Interna u nixtieq illi ngħidilkom milli eh, mhux bħal passat aħna s-sigurtà issa qegħdin ninkluduh mad-difiża u mas-sigurtà u hawnhekk tistgħu taraw li l-fond tas-sigurtà interna għandna ċertu ammonti allokati illi issa kienu multiplikati għal 1.1 miljun biex li jinkludu wkoll fondi l-Aġenzija u hekk f'dan l-islajt tistgħu taraw kif qed ikunu mqasmin il-fondi għal Home Affairs u l-parti tal-fondi illi qed tkunu allokati għall aġenzija għandna Sipol, l-Europol u l-MCDDA il-fond ta' sigurtà interna iżda mhux qed iħallas għal dawn l-aġenziji minħabba li dawn għandhom il-mandat tagħhom u għandhom il-mezzi finanzjarji tagħhom. Il-Fond ta' Sigurtà Interna qiegħda tieħu ċertu ammont ukoll li issa żidni għal 2.5 minn biljun issa għandna 2.5 biljuni U għek qegħdin taraw li l-Europol, l-Sepol u l-MCDDA li hija l-Aġenzija li tħossib il-drogi, l abbusta ta' drogi qegħdin jikunu allokati ċertu fondi wkoll. Mela, għawek qegħdin nitkellmu fuq kam applikazzjoni ta' dan il-fond. Il-fond ijat jidentifika u jindirizza kwistjonijiet orizzontali bilan illi aħna ikollna ġrida effettiva kontra r radikalizzazzjoni, kriminalità organizzata serja u anke Wieħed mill-lanijiet, wieħed mill-affarijiet li diġà kienu stabiliti kien il ċiba kriminalità wkoll. U hekk qegħdin naraw li hemm tliet għanijiet oħrajn li huma għanijiet orizzontali li ntejbu l-iskambju li hija waħda mill-qasam ta' sigurtà interna u anke aktar appoġġ għal xogħol operattiv ukoll li jista' jingħata u iktar kapaċità biex aħna niġġieldu kontra dawn it-tip ta' reati kriminali. Mela, l istajt li miss issa tistgħu taraw li brabta ma' dawn kollha differenti aħna għandna numru ta' azzjonijiet u prijoritajiet. Hawnhekk fil- fil-iskambju ta' informazzjoni aħna qegħdin naraw illi qegħdin nitkellmu fuq il-finanzjament tas sistemi tal-IT Iżda mhux biss qed nitkellmu fuq l-istabbiliment ta' dawn is-sistemi, iżda qed naraw illi jrid ikollna sistemi aġġornati u nixtiequ li jkollna nies li jkunu mħarġin biex jinterpretaw din l-informazzjoni bl-iktar mod armonizzat ħalli nkunu nistgħu nagħmlu skambju bejn l-istati membri u bejn l-aħjar partijiet interessati apparti minn hekk aħna fuq xiex din nitkellmu hawnhekk, qegħdin nitkellmu fuq il-ġitz, il-petrols ukoll ħajkonna iktar minn dawn il-azzjonijiet u anke l-implementazzjonijiet ta' dawn l-azzjonijiet. Aperti minn hekk aħna tinkomplu niffinanzjaw ukoll ċertu networks oħrajn bħal il-Network Atlas. Dawn huma networks li verament kellhom bżonn ċertu adattament u li kellhom bżonn li jkun hemm titjib fil-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u kien hemm maħsuba wkoll kooperazzjoni mas sipol mal-Europol ma' l-MCDDA kif ukoll mal-aġenziji fuq bażi nazzjonali. Issa, fl-slajt li jmiss, għawek għadin nitkellmu fuq tisjeħ tal-kapaċitajiet, di mhix xi ħaġa li hija misteru għal ħadd aħna rridu nappoġġaw il-taħriġ qegħdin nitkellmu fuq eh, l appoġġu l-għajnuna tittinata lill-partit interessati, rridu naraw li nħarġu lis-soċjetà kollha biex ikun hemm iktar informazzjoni u għek qegħdin finanzjaw ukoll it-tamir b'eċċezzjoni waħda f'ċertu pajjiżi qed naraw illi kien hemm ħafna flus li kienu allokati għax-xiri tat tagħmir U din mhix forsi l-iktar azzjoni li qed wassal għal valur miżjud aħna ikkonkludejna li jkun aħjar li kikun illimitaw l-ammont ta' fondi li jintefqu biex jinxtara tagħmir partikolari waħna hawnhekk qed naraw li għandna ċertu limitazzjonijiet għal xiri ta' tagħmir li għandhom naħsna naħsbu li għandu jiġi iktar mill-budget nazzjonali. Hawnhekk kif qed taraw ukoll qed naraw id-distribuzzjoni tal-fondi. Huwa importanti li nkomplu naraw li jkollna fondi tal-aġenziji, aħna komplejna naħdmu wkoll u nistgħu ntejbu dan xogħol u l-Kummissjoni ħad toħroġ b'evalwazzjoni iktar dettaljata fil-kuntest tal-proċedura budġetarja annwali. Aħna nixtiequ li kulħadd ikun iktar involut fil-fażi ta' programmar. Importanti ħafna li l-Kummissjoni, Parlament Ewropew, l-Istati Membri jaħdmu id fit mal-Aġenziji fil-fażi ta' programmar iżda anke matul il-fażi ta' implementazzjoni. Mela, għawek għed nitkelmu fuq il-flus, il-fondi, kif qed ikunu mqasmin u allokati l-istati membri, aħna mhux qed nitkellmu fuq il-kriterji, qegħdin nitkellmu iktar fuq kif għan qasmu il-fondi. 2.5 biljun huma eh, l-ammont totali għal bidu ħajnkun qed nallokaw il-programmi għall programmi nazzjonali nofs il-fond. Importanti ħafna li aħna nżommu ħafna flessibilità ġifieri qegħdin joħorġu bi proposta pjuttost radikali ġifieri li 50% li jifdal għandu jkun allokat għal bejn is-sena 2021-2027 10% fl-istadju tar reviżjoni ta' nofs it-terminu fil-midterm review Is-sena li għaddiet sfortunatament aħna tlifna l-opportunità li jkollna fondi li nataw fil-istadju tal-midterm review. Ġifiri aħna rridu naraw kif ħanerġgħu nevalwaw mill-ġdid il-prioritajiet. Aħna tin inżommu 250 miljun euro li allura ħajjina taw fis-sena 2024 bi kriterji differenti Aħna qegħdin inżobu wkoll biljun euro ieħor ta' faċilità tematika li ħatkun allokata kull sentejn ħalli bekk ikollna prioritajiet differenti wkoll li nistgħu eh, niddiskutu fil-proċedura tal komitoloġija li jmiss. Mela, fl-slide li jmiss hawnhekk qegħdin naraw il-kriterji li għabbażi tagħhom ħajnataw il-flus lill-istati membri. Hawnhekk qed nużaw ċertu kriterji illi jindikaw pereżempju li 40% tal-kriterji ħajkunu skont id-daqs tal-popolazzjoni, ammont ieħor skont id-daqs tat territorju u anke skont il-prodott gross domestiku ġifieri dawk il-pajjiżi li għandhom inqas flus ħajkollhom iktar eh, possibilità li jirċievu fondi. Dawk l-istati membri illi ħajkollhom bżonn ta' iktar appoġġ ħa jkunu konsidrati wkoll u anke għandna kriterju tal-daqs tal-popolazzjoni. Provajna naħsbu fuq kriterji oħrajn relatati mas sigurtà nafu li dan mhumiex, iżda kien diffiċli li aħna nidentifikaw kriterji li huma komuni għall-istati membri kollha li huma kriterji li huma disponibbli u nistgħu nserħu fuqhom u illi jkunu aġġornati ta' sikwit u allura aħna deċidejna illi niffukaw proprju fuq dawn id-dawn it-tlet kriterji li għedin eh, nurrukom hawnhekk. Mela, il-font kif tejjibnieh, zidna n-numru ta' l-ammont ta' flus allokati għall finanzjament għandna iktar regoli flessibbli. Apparti minn hekk issa għandna iktar mezzi biex ikollna fondi li jena taw bażita ċertu kundizzjonijiet, pereżempju bħalissa qed ikollna wkoll kundizzjonijiet li qed jingħataw lill-istati membri biex nimplementaw ċertu rikomandazzjonijiet li nixtiequ nimplementaw. Għandna l-opportunità issa illi ikun hemm iktar kundizzjonijiet stretti u għandna kundizzjonijiet ikun hemm każ ta' ksur tal-liġi aħna kollna l-opportunità illi in ma nħallsux ma nagħtux dawn il-fondi f'dak il- eh, f'dik iż-żona partikolari xi ħaġa ġdida li qegħdin nipproponu xi ħaġa li ħsibna li kienet verament sirja fil-kuntest tal-fond tal-frontieri hija li aħna ikunu qed niffinanzjaw is-sistema tal-IT wkoll ħalli bekk l-istati membri jkunu jistgħu jimplementaw malajr ħafna b'mod iktar xieraq dawn il-fondi. Dan ħajkun limitat tal-10% tal-ammont li jkun allokat. Apparti minn hekk aħna nixtiequ li jkun hemm iktar allinjament, iktar koerenza mal-prijoritajiet legali kif ukoll il-ftajim ta' sobija wkoll huma prijoritajiet li aħna qegħdin nintegraw fi strumenti illi għandna hawnhekk ġifieri nixtiequ naraw li sigurtà qed ikun ukoll verament xi ħaġa importanti ħafna fil kuntest tal-prijoritajiet kollha. Mela fl-slide li jmiss tistgħu taraw aħna jidilkom malaj malajr li xi ħaġa ġdida li tejjibna hija li ħajkun hemm livell iktar għoli ta' rata ta' kofinanzjament sabiex nippromovu ċertu azzjonijiet li naħsbu li jistgħu jwasslu għal valur miżjud, pereżempju ġita kontra radikalizzazzjoni u l-iżvilupp ta' sistemi ta' eh, l-IT li jistgħu jwasslu għal iktar interoperabilità. Hawnhekk mhux ħanaqra kollox din l-slide, iżda hemm ċertu affarijiet illi qegħdin nagħmlu fil-lista li mhumiex eligibbli jużu għall-anijiet militari pereżempju nkella tamir li huwa standard illi mhuwiex ħajwassal għal valur miżjud fuq livell Ewropew mela fl-istajt li miss. Hawnhekk tistaw tarawhom l-affarijiet malajr malajr hawnhekk qegħdin naraw ċertu ammont ta' flessibilità marbut mal eh, faċilità tematika u hekk qed b'mod grafiku ħafna kif qed taħdem din il-faċilità. Fin-naħa tax-xelluk għandkom 50% tal-flus illi ħajingħataw u jkunu allokati fis-sena 2021 bat għandna 10% tal-flus illi eh, għand nagħmlu referenza għalihom fil-kaxxa l griża u il-flus, ċertu mont ta' flus ħajkunu allogati fil-midterm review fl-2024 għabbażi ta' statistika ġdida. 50% ħatkun allokata eh, matul l-aħħar sena u fis-sena 2024 ħajjintużaw ukoll dawn il-flus. Skont naturalment flima sena ħajkunu disponibbli dawn il-fondi. Apparti minn hekk aħna qegħdin inżommu ċertu flessibilità għal faċilità tematika minħabba li nixtiequ nużaw l-istrumenti kollha differenti li diġà jeżistu l-azzjoni tal-Unjoni pereżempju sabiex nallokaw il-fondi għal prioritajiet li jistgħu jwasslu għal valur miżjud. Dak li qed jiġri huwa li l-istati membri jistgħu jirċievu l perjodu kollu U meta naslu l-priorità l-ġdida, meta għad nitkellmu fuq l-ETIAS, il-PNR, eċetera, nafu l-istati membri ma kellhomx il-kapaċità li jerġgħu jallokaw il-fondi. Il-fondi kienu diġà allokati mill-ġdid il-forzi tal pulizija u eh, l-Aġenziji tal-Implementazzjoni kienu diġà bdew bl-implementazzjoni minħabba li huma xtaqgħu li jibdew implementaw l-azzjonijiet kemm jista' jkun malajr, iżda meta aħna rridna b'dawn il-prijoritajiet il-ġodda fis-sena 2016-2017 kien tard wisq eh, da li ġejna b'dawn il-prijoritajiet minħabba li l-flus kienu diġà allokati. <clears throat> Ġifiri dawn il-flus ma setawx jikunu qed jintużaw biex nappoġġaw il prioritajiet tal-ġodda. Din ġara biċ-ċar ukoll anke fil-kuntest tal-Etjas u anke ċertu bżonnijiet oħrajn li kienu ippreżentati aħna kellna wkoll nitkellmu fuq il-flessibilità li kellna bżonn nagħtu ħalli bekk inkun nistgħu nerġgħu nallokaw mill-ġdid il prioritajiet il-ġodda fil-islajt li jmiss ħaniprofa nikkonkludi kemm jista' jkun malajr hawnhekk tistgħu taraw kif qed ikunu implementati kif qed tkun implementata faċilità tematika, aħna kull kentejn, kull sentejn biss ibna jkollna din l-evalwazzjoni li mbagħad nippreżentaw qudiem il-Parlament qudiem il-Kunsill u l-Istati Membri ħalli naraw x'għandhom ikunu l-prijoritajiet tagħna. U um, naraw fejn għandna nużaw l-għajnuna eh, ta' emerġenza, il-miżuri transnazzjonali jew nkella xi tip ta' top-up li għandirna nata l-istati membri apparti minn hekk fil-faċilità tematika din naraw li jista' jkun hemm metodu biex nżidu programmi oħrajn binqas eh, burokrazija. Mela, Għawek aħna qegħdin nippreżentaw dan kollu wkoll fil-prezentazzjoni ħajkonna bżonn illi noħorġu biktar programmi ta', ta appoġġ. Kenna fil-fatt proċedura pjuttost twila sabiex niddeċidu eżattament kif ħasir l-allokazzjoni, dan kien proċess li ħadinna kważi 8 xhur, u allura aħna matul din il-faċilità tematika qed nippruvaw naraw il-deċiżjonijiet jittieħdu ħafna iktar malajr. Matul eh, issa din l-slide eh, l-ġdida nista' nurikom milli hawnhekk qed naraw li r-regoli armonizzajnihom skont ir-regoli tal-fondi strutturali. aħna nasbu illi l-istati membri jistgħu ikollhom set wieħed ta' regoli għall fondi strutturali wara l-fondi tagħna din hija xi ħaġa importanti meta aħna nkun qed niffinanzjaw il-loqsma pubbliċi. Imbagħad forsi jista' jkollna NGO jew inkella ħidma kontra radikalizzazzjoni fejn jista' jkun hemm iktar flus li nataw lil komunità partikolari fejn jista' jkun hemm allokazzjoni aħjar Abbażi ta' regoli differenti din hija xi ħaġa li kienet kritikata minn ċertu mill-partijiet interessati tagħna minħabba li qalu nara qegħdin nerġgħu nbidlu regoli aħna. Iva aħna qegħdin nbidlu regoli mħabba li nafu li għandna bżonn ta' iktar armonizzazzjoni. U nafu li hemm bżonn ta' benefiċjarji li jaħdmu b'mod simplifikat sa f'din l-slides tistgħu taraw mhux ħanqod nispjegalkom fid-dettall in-numru ta' strumenti li jistgħu jikkontribwixxu għas-sigurtà u fis-slide li jmiss. Bħalma diġà qed hemm żewġ oqsma Dawn huma l-aħħar slides sur President. Dawn huma żewġ oqsma fejn sar sforz kbir min-naħa tal-Kummissjoni fl-identifikazzjoni ta' sigurtà bħala priorità biex anke jkun hemm aspetti komplementari u koerenti fejn hemm bżonn ma' l-istrumenti esterni illi l-iktar li għadmu huma fil-pajjiżi terzi, però fejn għandu xaqsam dan il-fond sa jkun hemm il-possibilità wkoll li jkun hemm finanzjarjament tal pajjiżi terzi, però l-ewwel eh, jintużaw ir-riżorsi esterni u numru ta' fondi bħal pereżempju l-Horizon Horizon Europe biex jittieħed dan it-tip ta' sforz. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, skużani tal-li kelli naġlek, però ma tantx għandna ħin illum issa Roberta fidejk. Thank you very much, um, Claude Al. Grazzi ħafna, jina ħan nitkellem fissem Sinjor Holmajer, ma setax tkun maħna illum, t tirringrazzja l-Komissjoni għal din il-proposta bilanċjata li għanda bazi tajba diskussjonijiet li jmiss. Grazzi u koll għal din il-prezentazzjoni tal-lum, aħna napprezzaw illi l-Komissjoni il qed tqis bħala priorità l-kwistjoni ta' sigurtà billi tipproponi iktar milli żżid ukoll dan il-fond l-ISF 2.5 biljuni din dan kien appell illi għamilna kemm il-darba biex anke jkun hemm modernizzar ta' sistemi tal-IT sabiex ikun hemm anke operabilità aħjar u nestendu wkoll l-attivitajiet. Ir-rapporter tilqa wkoll l-isforz tal-Kummissjoni biex ikun hemm iktar koerenza ma' fondi eżistenti tal-frontieri kif ukoll frontieri il-fond strutturali. B'dan il-mod jinħolqu iktar sinerġiji u titjib ukoll il-sistema legali anke fejn għandha x'taqsam is-simplifikazzjoni tal-sistema u tal-pis amministrattiv b'dawn u għalhekk importanti ħafna li jkun hemm miżuri finanzjarji komuni u nittamaw illi l il kollegi tagħna jkun jistgħu anke joħolqu strument tajjeb għal dan. Eh, l-isforzi qed isir ukoll biex ikun hemm ħidma bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri biex ikun hemm anke 60% fil-mija tal-allokazzjoni tal-fondi fuq programmi nazzjonali din hija allokazzjoni ġusta u tajjeb li nataw iktar minn 50% fil-mija tal-allokazzjoni fil-bidu u anke li ssir reviżjoni Eh, ta' dan kollu biex niċċekkjaw il-valur miżjud hemm bżonn ukoll li jkun hemm sistema ta' inċentivi biex niżguraw l-użu effettiv ta' dawn il-fondi. U ma rridux noħolqu limitazzjonijiet għal din il-mira burokrazija eċċessiva għandna numru ta' mistoqsijiet li nixtiequ nagħmlu lill-Kummissjoni sa ngħidhom issa rridu niddiskutu kif ir-regolament sa jiżgura jiffoka fuq kwistjonijiet interni, però xorta teżisti ċerta flessibilità li hija importanti eh, għal pajjiżi żgħar bħal pereżempju pajjiżi Malta u Għawdex. X'kien l-argument il-ħsieb wara l-argument tal-Kummissjoni fil-qasam tal-JAA JHA ir-riserva tal-10% illi ma ġietx inkluża meta tqis li l-istess proposta saret għal fondi simili. Ġala darba il- proposta mhux tifoka fuq assistenza ta' emerġenza, mela lura dan kif sa jaħdem fil-prattika. Eżempji konkreti wkoll għal semplifikazzjoni tal-ġestjoni tal-fond u anke meta tqis il-rwol importanti tagħhom fis-sigurtà taċ-ċittadini. Il-Kummissjoni l fiet eskludi eh, l-Aġenziji tal-JHA li jkollhom aċċess għal dawn il-fondi eh, frabta mal-assistenza ta' emerġenza U f'dawk il-każijiet fejn jkun hemm eh, assorbiment ta' dawn il-fondi qabel ir-reviżjoni tal-nofs il-mandat, imbagħad eh, x'isir f'dan il-każ. Ir-rapporter tirringrazzja l kummissjoni għal din il-ħidma u ħerqana wkoll li tkompli taħdem mal-kollegi. Grazzi. Signora Kenge fisem l-istendin. Kommissjoni per, per averci presentato in maniera. Ringrazzi għal Kommissjoni tal-li tatna din proposta eh, kompluta, grazzi li rapporter tal-li tawna għafas eh, għal dak il-proposti ta' modifika. Jina ċerta li ser naħdmu kooperazzjoni massima fuq eh, tema ta' sikurta li qed tiżviluppa kull ma jmur teħtieġ reazzjoni qawwija u koordinata tal-Unjoni. Diġà smajna xi proposti E, li huma kriterji ħaj jiġu adottati għall applikazzjoni ta' dan il-fond, jiġifieri flessibilità, semplifikazzjoni, l-approċċi koordinat u anke koerenti, livell iktar għali ta' sikurtà li jkun garantu mhux biss e, permezz tal-miżuri ta' ġlieda imma wkoll ta' prevenzjoni, ta' koordinament u anke ta' kooperazzjoni. U għalhekk ir wol tal-istati membri huwa e, element essenzjali biex inkunu nistgħu naraw dawn is-sfidi konġunti x'inhuma u allura rridu rapport iktar imsaħħaħ fuq pajjiżi terzi mat partikolari biex kun nistgħu niġildu il-traffikar tal-bniedem u t trattament u kontrabandu tal-immigranti u sfruttament tal-bniedem. Dak l-importanti huwa li nirrispettaw iż-drittijiet fundamentali u d-dinjità tal-bniedem. Il-Fond ta' Sikurtà Interna intern trid ikun eh, mwettaq eh, u mqaqal f'mod li huwa skont il-drittijiet taħt il-Karta Drittijiet Fundamentali unjoni Ewropea u l-obbligi internazzjonali. Huwa wkoll fuq dal-punt ta' rispetta drittijiet li aħna sar nifukaw. U ningrazzja l-rapporter jina ċerta li aħna se jkun rapport tajjeb ta' kooperazzjoni fil-ġejjini qarib, e, jiena m'għandix ħafna mistoqsijiet għalissa. Ma nittama li nkun staw konna suċċess fix-xogħol tagħna sabiex inkunu iċċaraw ċertu elementi li diġà issemmew. Grazzi tassew. Grazzi ħafna. ċaħat Tajjeb, mela, lura l-Kommissjoni. Grazzi ħafna ta' dawn mistoqsijiet. Sa nirrispondi għal uħut minnhom fuq l-ewwel mistoqsija. Anzi fuq l-ewwel setta mistoqsijiet, pereżempju fuq dak il-każ fejn ċertu stati membri jkunu diġà assorbew il-fondi. Għalhekk qed teżisti din l-opportunità kull sentejn fl-2021, fl-2023 u eventwalment anka fl-2026 li jkun hemm dawn il-fondi ta' riserva għal faċilità tematika biex tingħata appoġġ għal prioritajiet ġodda. Xi ħaġa illi ma żajniex fil-passat hija sistema tal-lampsams pereżempju li tagħti opportunità lill-istati membri li ma ntużax sa issa mhux għax mhix attraenti imma għaliex l-istati membri rridu li l-kummissjoni tagħti gwida aktar ċara u diretta però pereżempju qegħdin neliminaw ukoll il-bżonn li jkun hemm li tingħażel l-awtorità li l-istati membri jkunu jistgħu jużaw il-fondi qabel ma jqattaw dak il-perjodu ta' żmien sitt xhur jew sena qabel jażlu l-awtorità tagħhom. Però xorta rridu niżguraw li l-awtoritajiet ikunu hemmhekk u li qegħdin jissodisfaw ir-wol tagħhom. Fuq l-assistenza ta' emerġenza l-idea hija li jkun hemm baġit organizzat fuq livell Ewropew u awtorità baġitarja li jkun hemm finanzi separati għall istrumenti tagħna u għall-aġenziji li l-ewwel ikun hemm għall-aċċess għall-aġenziji u mbagħad dawn il-possibilitajiet jitnaqsu għaliex meta jibdew jintużaw il-fondi bejn strument ieħor manka simili għall proposta li kellna mod oriġinali. Jiġifieri Bażikament dan qiegħed isir anke sitwazzjonijiet ta' emerġenza għaliex il naqblu li xi kultant eh, eh, anzi f'każ ta' emerġenza jkun hemm bżonn ta' azzjoni urġenti. L-assistenza tal-emerġenza sa taħdem ehm, b'dan il-mod pa' nagħmlu fil-qasam tal-immigrazzjoni, fil-kwistjoni tal-frontieri u tas sigurtà fejn għandu xaqsam lemas. Aħna nemnu illi il-faċilitajiet tematiċi għandhom ikunu hemmhekk bħala top-up għal fondi bħala xi ħaġa mżjuda. U il-Kummissjoni sa tuża wkoll programm li jaħdem ukoll flimkien mal-Kunsill kull sena għal kustjoni ta' assistenza tal-emerġenza. Tista' anka tkun parti interessata, jista' jkun l-Europol se tkun NGO. Jiġifieri wara illi jenata dawn il-fondi, il-fondi jenataw ukoll il-stat membru li jkun qed jimplementa dan il-programm. Fil-futur, l-istati membri jkunu jistgħu wkoll jisegwu dan il-programm wara li tkun diġà stablitu l-Kummissjoni. Fuq il-10 fil-mija għal allokazzjoni tal-nofs il-mandat. Ma kenniex esperjenza tajba ħafna b'din l fil-mija, però fil-kastana nemnu illi kontra l-fondi strutturali għandna bżonn iktar e, flessibilità. L-qasam tal għandu bżonn iktar flessibilità għaliex hemm eh, iktar bidliet u l-affarijiet jinbidlu ħafna u għalhekk irid ikollna flessibilità li nagħmlu aġġustamenti. Ġifiri din il-figura ta' l-10% mm, tista' tkun ta' ostaklu. Fil-fondi strutturali situazzjoni hija eh, differenti, hemm iktar stabilità u inqas bidliet. Umbat mistoqsija oħra mill-Onorevoli Limis fuq il-pajjiżi terzi. Din hija bidla fil-fond ta' sigurtà. Aħna ħloqna dan il-fond b'tali mod illi azzjoni li tittieħed mod intern tista' anke isseħħ mod estern f'pajjiż terz. Tista' ma jfissirx li ħajkun il-każ. Dawn huma l-istrumenti l-iktar adattati għal azzjoni f'pajjiżi terzi Pero jekk ma jkunx hemm azzjonijiet minn fondi esterni, il-fond intern jista' jintuża għal dan il-każ. Fuq il-dritti tal-bniedem dok fundamentali għanna dispożizzjonijiet li jħarsu dawn il-libertajiet, dawn id-drittijiet, dawn ovvjament huma soġġetti wkoll għall-evalwazzjoni tagħna u aħna noqogħdu attenti ħafna għal dan. Sa issa l-istati membri wkoll għamlu skrutinju tajjeb ħafna ta' dan il-qasam anke fil-qasam tal-migrazzjoni aħna kuntenti bil-dispożizzjonijiet eh, tagħna u għalhekk importanti wkoll jkun hemm din il-konformità dak kollox għalissa u lest ukoll li nilqax mistoqsijiet oħrajn jekk hemm bżonn. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni. Issa se jkun nagħlqu dan il-punt. The interventions. move to point six, which... U issa punt sitta fuq l aġenda tagħna, regolment fuq l-IES. Is-sur Diaz Demira mhux qiegħed hawnhekk. U għalhekk jiena Sa nitkellem fuq tliet kwistjonijiet li hemm fil-korriġendum għat-test. Um, L-ewwel bidla għal passaporti illi xi ħaġa illi indunajna wara l-adozzjoni għal dawn il-passaporti li ġej mill-Vatikan. Mbagħad il-punt 32 għal permessi ta' residenza fejn qed titneħħa il-frażi where applicable u minn flok qed titpoġġa f'artiklu 16 biex nikkjarifikaw li dan hija japplika għall elementi kollha. Dawn huma punti tekniċi però importanti li jiġu kkjarifikati u skont is-sur Diaz Demera m'għandux ikun hemm problema sabiex dan kollu jseħħ Il-Kummissjoni ma nafx hekk tgħidx eh, tintervjeni jekk le jiena nista' nikkonkludi dan jekk ma ħadd kontra skont ir-regola nistgħu narfu li dawn l-iżbalji saru għalhekk il-korriġendum tal-lum qiegħed jikkoreġi dawn l-iżbalji b'mod sodisfaċenti skont ir-regola 231.4. Eh, mela, issa nistgħu nimxu għal punt li jmiss, punt 7 u hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-ħarsien ta' persuni li rapportaw eh, ksur tal-liġi ta' l-Unjoni. Ir-rapporter ma setax tkun magħna illum u għalhekk is-Sur Deprias se jieħu posta biex jippreżenta din l-opinjoni. Nirringrazzjak u nitolbok tibda preżentazzjoni. Grazzi. Jew qed nixtieq li nskuża ruħi għall kollega tiegħi Majti għaliex kellha obbligi oħrajn barra minn Brussell. Allura u sempliċement eh, fissima li xtiq niprezenta l-opinjoni fuq id-direttiva tal-persuni li jkollhom ksur ta' drittijiet taħt l tal-Unjoni Ewropea. Ma jtiqalt li biex ngħidilkom li aħna naħdmu biss fi qrib ma' rapporter tal kummissjoni Ġuri Sinra Rozier u eh, li l-abbozz li ġi ppreżentat. tajba tkunu tafu ħajkun parti mill proġett sieħ li ħajjiġi mbagħad eh, abbozz sieħ li ħajjiġi mbagħad preżentat qudiem ġuri. Issa fuq il-proċedura ta' Eh, denunċa, din huwa minimi, dan huwa minimi. Għan reporter tagħna qalet illi fidejn il-Kumitat Ġuri illi tiħuħsib dawn l-affarijiet. Għal daqsnant il-reporter tagħna qed tipproponi ċertu emendi illi jikkompletaw l-interpretazzjoni ta' deċiżjoni tal-Qorti ta' Ġustizzja fid-definizzjoni ta' ħaddiem u Idej oħra li rapporter tagħna tixtieq tisħaq fuqu hija ħtieġa li nsaħħu l protezzjoni tal li iskattar tal-allarm fil-kuntest tal-ambjent tax-xogħol. Il-konsegwenzi l-iktar diretti u l-iktar negattivi Eh, potenzjalment eh, ju joħorġu meta inti għandek eh, rapport kontrattwali. Imma palma għalt il-rapporter ma sawx nisew li l ħajja privata ta' dak li jkun li qed iskatta l-allarm ukoll jista' jkun qed jiġi mill minħabba dak qed fil fix-xogħol, allura l-protezzjoni trid ukoll titwessam f'din id-direzzjoni Din l-idea hija preżenti bosta emendi sabiex inkunu nistgħu nagħtu perspettiva iktar kompluta tal-protezzjoni tal-persuna. Tielet ħaġa e, biex e, ndaħlu fl-emendi huwa li e, hemm il-lat anonimu u konfidenzjali. ċertu każijiet, jekk is-sistema ta' konfidenzjalità mhux ser tilħaq l ta' protezzjoni mela li tkun anonimu jista' jkun l-unika mod ta' kif persuna tkun tista' tara li tibqa' mħarsa u protetta. Eh, raba ħaġa, shadows ukoll ħatfu l-okkażjoni biex inkludu ċertu definizzjonijiet ta' regolament ġdid tal-protezzjoni tad-data sabiex ikun hemm iktar sikurtà legali u anki biex tiffaċilita l protezzjoni transkonfinali ta' twetta skattar tal-allarm sabiex ikun hemm il-ġbir tad-data li m'għandhom ebda rabta mal-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva u tal-proċeduri li jiġu deskritti biex nalqu. Sur President Aziz kollegi, eh, il-proposti tal-reporter jibes u 32 emenda eh, u l-ideja hija li hemm bilanċ ma dak li qed iġi propost minn Sr. Rozier f'Komitat Ġuri u il-rapporter tagħna eh, talbitni biex tgħidilkom li hija disponibbli biss li taħdem ma' shadows tal-grupp tagħna sabiex nilħu l-aħjar riżultati. Dak kollox, grazzi. Thank you, Gerard. You read that beautiful. Iva, grazzi. ħafna. Right, mod tajjeb ħafna, eżek tibta inti. Mela. Signora Stevens, waħda mix shadows tixtieq tintervjeni. Thank you well. Beste kollegas, voorzitter. Grazzi ħafna. Kollegi, Sur President, jina nixtieq nibda billi ringrazzja rapporter tal-ħidma illi saret din il-proposta hija importanti u qed nħu pjaċir li apparti l-Kumitat ġuri aħna wkoll qegħdin nikkontribwixxu għal din il-proposta. Kenna l-każijiet tal-Lux Leaks, tal-Panama Papers, tal-Cambridge Analytica. Dawn l-investigazzjonijiet u l-każijiet juru li l-whistleblowers għandhom rwol importanti biex jinkixfu prassi illegali, prassi li huma ta' dannu kemm ċittadini kif ukoll la' soċjetà in ġenerali. Il-whistleblowers huma bħal gwardjani u għandhom jiġu mħarsa u għalhekk irridu naħsbu fil-ħarsien tagħhom. Hawnhekk għaw kwistjoni fuq l-interpretazzjoni wiesa tal-kelma whistleblower. Dan it-terminu mhux qed jittieħed b'ċerta serjetà u persuni bħal dawn għandhom jiġu mħarsa min jimpjega Irrid iqis l-interess tagħhom ukoll il-provi li jridu jingħaddu min-naħa tal-whistleblower ukoll. Jiena ħerqana sabiex naħdem flimkien mar-rapporter ħalli jista' jkollna test bilanċjat. Grazzi ħafna is-Sur Kostar, fl-isem l-SND. Dear dear Chair, uh, thank you very much for the presentation. Grazzi ħafna ta' din il-prezentazzjoni u għall ħidma wkoll tar rapportar sa issa grazzi għal ħidma persistenti tal-Parlament fl-aħħar il-Kummissjoni qed toħroġ dan it-test. il naqblu li issa verament wasal il-żmien li nħarsu lill whistleblowers per u e, fejn taqsam anka il-liġi ta' l-Unjoni. Għall-SNDs din hija xi ħaġa ċara ħafna dawn in-nies għandhom jiġu imħarsa meta jirrapportaw dawn it-tip ta' il Whistleblowers huma essenzjali ħafna għal ħarsien tal-interess pubbliku sabiex anke jiżguraw li jkun hemm trasparenza u għal ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, l-evażjoni tat-taxxa huma pilastru essenzjali kontra l-korruzzjoni u biex jiżguraw li l-kumpaniji u l-gvernijiet jaħdmu kif suppost il-whistleblowers kemm il-darba huma l-unika mod ta' kif tinħareġ ċerta informazzjoni għaliex kieku din l-informazzjoni ma tinkixef qatt. Il-ħarsien tal-whistleblowers e, huwa essenzjali għal libertà tal-espressjoni tad-demokrazija u tal-pluralità. Għalhekk nilqa' din il-proposta inni saħħaħ l-aspett anonimu konfidenzjali tal-whistleblower b'dan il-mod anke isaħħaħ il-proposta tal-Kummissjoni. Fl-aħħar xtaqt ngħid ukoll illi l-whistleblowers jaġixxu b'tali mod li jieħdu riskju mm, personali u anke professjonali. U dan ma nistgħux ninsew, irridu naħsbu kif anke jista' jsir kumpens lejn dawn in-nies. Jiena ħerqan sabiex nikopra mar rapporter bdejna l-ħidma s-sena l-oħra u ċert illi fl-aħħar mill-aħħar se nsibu soluzzjoni illi tagħti eh, ħarsien eh, b'saħħtu għal dawn in-nies illi jikxfu ksur tal-liġi tal-Unjoni. Grazzi. Grazzi President. Grazzi ċer. Aħna rridu illi naraw illi il-whistleblowers li ma jridu jikxfu l-entità taħħom jibqaw anonimi. fil fat l-emendi jahja għandhom x'aqsmu maċertu aspetti addizjonali. Jista' tajbu l-proposta li waħda tajbu fil verita Għal dan il-għan, ħanamel emendi biex inwessaw l-ambitu ta' applikazzjoni ta' direttiva. U naraw li dan jista' japplika għal eh, regoli kollha li ma jkunux limitati għal dawk il-limitazzjonijiet jen fil-proposta u għal il-lista ta' dispożizzjonijiet jkollhom jisiru mod iktar flessibbli. Jew jew li jitneħħew għal kollox. Mela nemmen l-importanti li naraw li d-direttiva tipprovdi protezzjoni għal persuni li jagħmluha possibbli għal xi ħadd li jipprovdi informazzjoni. Naħseb fuq intermedjarji u ġurnalisti investigattivi pereżempju. Għax tagħti d tvitajiet tagħhom jaċċertaw illi l-azzjonijiet ġew eh, mikxufa barra minn hekk il-student workers u min qed iħarreġ. Dawn kollha jridu jkollhom protezzjoni. Dak li huwa kurċjali huwa li importanti li l-whistleblower jikkonferma li channel ġie eh, jusa għal dawn il- senjiet problematiċi jiena nirrid li neħu din is-sistema ta' ġerarkija ta' dawn il channels esterni li ġew proposti mill-Kummissjoni. Napprezza l-mod kif dan ġi imnizzel umressa, imma mhux aħjar li dawn iwessaw ħal istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Aġenziji kollha tal-Unjoni Ewropea daw kollha li huma mlisna fil-proposta għaliex dawna jistgħu jisibu il-whistleblowing ikun instituzzjonali għal-liġi tal-Unjoni Ewropea u dan huwa eċċellenti meta titkellmu dwar persuni illi m'għandhomx eh, fiduċa fil-sostenjiet tagħna. Grazzi tassew. Naddu issa għal-rapporter tridu treaġixxu Jiena m'għandix eh, il-kompetenza li nagħmel hekk għaliex jiena minix ir-rapporter. Jiena nikkomunika lir rapporter il-punti jiri għadhom kif saru minn kollegi differenti u għandi l-impressjoni li d diskussjonijiet er isiru klima eċċezzjonali u jiena ċert li ħekon l-aħjar rizultat possibbli. Grazzi. Grazzi, skadenza 14 ta' settembru, il-vot se jseħħ li bi 10 ta' ottubru. U fġuri fit-22 ta' ottubru, grazzi tassew, kollegi. Ngħaddu għad-dibattitu konġunt fuq l-interoperabilità tas sistemi tal-informazzjoni tal-Unjoni. Punt 8 u 9. Għan ikkonsidraw emendi għazewġ żewġ proposti leġislattivi fuq interoperabilità Rapporter dawn huma Iva. Mela sur Lenars u mbagħad sur Merrow u mbagħad ix-shadows oħrajn. Grazzi sur Lenard. Uh, Grazzi tassew. Aħna qegħdin naraw ħafna ngħaddu ħafna ħin naraw il eh, il-files rajna ħafna fuq il-files, informazzjoni fuq il-files dawr il-viza, eh, meta bieħed jaqsam il-frontier, għana xie għalfej. Kollox jidderi li ħafna fil-verità, nistama ħafna ma fil-verità meta t-namlu għabbozzar tar-rapport aħna diġà rajna li biex nagħmlu bidliet żgħar biex ikunu konsistenti fil file aħna neħtieġu ċertu emendi. Ġifiri mhux il-kwantità ma l-kwalità tal-emendi jiena ċert li kbira tal-emendi jagħtu eh, bażi tajba għax-xogħol li jridu nagħmlu biex intejbu l proposta tal-Kummissjoni. ringrazzja shadows gruppi biex il-files konsistenti. Il għal raġunijiet konsistenti għal raġunijiet um, prattiċi kellhom jaqsmu l-files u huma interkonnessi u jiena grat ħafna li kulħadd uża dawn il-modus operandi. Kif nafu dikrazzjoni konġunta miżrazzjonijiet indikaw dan il-fall partikolari bħala priorità għolja dan il-sena. il sena Aħna pala rapporters irridu nkomplu fuq din, din il-skadenza ambizjuża u ħanamlu l għana biex nżommu magħha. U aħna pjanajna wkoll il-laqat kollha fil jim li ġejjin. Aħna fil-pawza tas-sajf aħna għazan nżaw affarijiet. Li nżaw istrumenti sal eh, li għandna kemm jista' jkun nħoġu b'soluzzjonijiet biex nużaw l-informazzjoni li jkun diġà preżenti flok nużaw iktar data. U naħseb li l-proposti tal-Kummissjoni Ewropea huma tweġiba tajba għal dan it-talbiet. Mingħajr ma naqtaw għadna fuq data protection, interoperabilità ħajkollhom aċċess iktar konfermata għal dak li huwa l-professjonisti fuq il-post huma il-Gwardjani tal-Frontieri biex jaraw li għandhom informazzjoni li għandhom bżonn. Ma nafx kemm għandna ħin disponibbli, imma jena du għall-emendi għalix naħseb li l-emendi fuq kollox juru illi maġġoranza wiesa favur il-konċett bażiku ta' interoperabilità bejn is-sistemi ta' informazzjoni. Barra minn hekk huwa il-maġġoranza tal-gruppi jippreferixxu illi jibqgħu qrib il-komponenti tal-Kommissjoni sta fl-istess ħin jagħmlu ħafna bidliet. Pereżempju ġikun iktar regoli ta' sikurtà, iktar monitoraġġ, ħarsin ta' data mtejjeb u li jinbidlu il- eh, nuqqas ta' eh, preċizazzjonijiet li għandna f'ċertu emendi, biex il-proposta kun iktar ċara. Hemm ċertu emendi li kelli u dubju trasqu b'intenzjoni tajba ħajminnaw u ħajminnaw u jidajfu l interoperabilità tas-sistema. L-interoperabilità pala konċett ehm, irrid ikun imsaħħaħ u rridu naraw li dan iseħħ u naħdmu għal-kollegi kollha involuti biex dan iseħħ. Nisana bil-ħarqa biex ikollu jseħħ u ħanibdew minn għada ġifieri ma nixħinx nitilfu, grazzi tassew. Grazzi, grazzi tal mod kan naqas sarkastiku imma mstil kbiri li jinti l-għajt l elfejn emenda li kellek. Is-sor eh, Melo, ħanaraw kif għatem l-għajnd. Nittama illi l-kol kelkom ta' zbih. Jina għanitkam il-Portugis, ma importax. Kif namel dejjem f'dan laqat? L-ewwel qed nixtieq ngħid li Sissa smiħ li kena kienu wisajn ħafna. U naħseb dan kien ġustifikat minħabba il komplessità tal-materjal u mm, natura ta' drittijiet li ma protetti hawnhekk li nikkonsidraw u f'kull soluzzjoni li aħna nippreżentaw. Kien hemm ħafna laqat li saru fost shadows u ningrazzjahom tal-impenn tagħhom u l-involviment tagħhom f'dawn il-laqat. Il-mistaqsijiet kollha li tqajmu permettuna li naħsbu mod iktar dettaljat fuq dak li qegħdin nitkellmu dwaru fil-verità. Kenna laqat ma' rappreżenti tal-Kummissjoni minn esperti Frontex Juliza. Rappreżentanti tal- rappreżentanza permanenti, tekniċi propjament U danna minnieħ biex ikonna l-lan illi nħossu ma kienx ikun possibbli mingħajr l assistenti tagħna l kabinetti tiegħi l-PP l-kummissjoni dana kollu huwa suġġett illi jidher forsi kwistjoni teknika ma politika ħafna wkoll. Hemm ħafna kwistjonijiet involuti u kwistjonijiet imorru ħafna iktar lil minn kwistjoni legali. Ħafna mill-proposti li saru taħannijom fil-laqat ta' fil-emendi ta' kompromess li ħankunu qegħdin id-dibattu. Dax qegħdin ngħidu hawnhekk dan il-fajl. Qegħdin nitkellmu dwar li nipprovdu l-informazzjoni meħtieġa lill awtoritajiet mill-aktar fis li staff ta' migrazzjoni pereżempju f'sitwazzjonijiet fejn it-terroristi jew kellha kriminali oħrajn jista' jkunu fi databases ta' ieħor li mhumiex marbuta wieħed mal-ieħor bħalissa. Ġifieri naħsibx li hija xi ħaġa ta' barra minn hawn li jkollok informazzjoni li jista' jwaqfu eh, kriminalità li għandhom jiġu eh, insolbu li dawn jiġu eh, mifruxa li jitqasmu fejn hemm bżonn. U l-entitajiet kollam voluti jrid ikollhom leġittimità, ovvjament, għal eh, seta ta' tfittxija ma jrid ikun preċizament fil-miżura ta' leġittimità eh, li għandhom. Mhux aċċettabbli ovvjament li jinti taqra fil-gazzetti ċertu affarijiet. Eh, terrorist allegat terrorist E, ħa 14 l-identità, attakkant ta' 17 l-identità, l-offerti naqraw fil-gazzetta. E, Kienem hemm terroristi ieħor kien għaddej e, qed jgħaddejja taħt erba' identitajiet differenti da mhux affarijiet normali l unjoni Ewropea. Terrorist jidħol fil- fil-territorju, jattakkawna, aħna rridu niġġildu għadi ċer. Aħna għandna ċertu alternattivi dimna. jew ħanamlu l-ħajja faċli għal politikanti jew kien ħanamlu diffiċli għal terroristi. Aħna bħala politiċi nil nilleġislaw biex dan ikun diffiċli għat terroristi u għall kriminali biex l-Ewropa tkun tista' tipproteġi u is-sovranità tagħha li tipproteġi l-ġrittijiet tal-bniedem u d-dejta personali. Imma inti għandek imma mbagħad konflitt tal-liġi, is-sikurtà tal-ħajja tagħna hija l-prijorità. Ġi dik prijorità tiegħi bħala rapporter. Nittama li blajnuna ta' kulħadd niksbu r-riżultati li jqis il kollha u differenti fil-gruppi politiċi kollha Jiena ċerti li aħna naqsmu l-istessan li l-ħajja tagħna tkun iktar sikura meta nħabbaq li nħarsu id-dejta personali. u ambizzjuż imma dak li dak huwa lan tagħna. Grazzi lis sur Melo. Iva, naħseb li dan huwa fajl kbir li aħna għandna lejn l-aħħar u Iva ningrazzjak tax-xogħol kbir li inti għamilt b'rabta ma' dawn l-emendi. Inti ma semmejċ il-kontenut sostantiv sissa iżda dak li forsi nistgħu ngħidu bħala diskussjoni addizzjonali xaw naċċedu hawnhekk. Eh, onorevoli, tixtieq forsi iżdiċ xi ħaġa fisem l-SND? Ivan, grazzi sew, ċer. Nixtieq nitkellem fi Mirjam Dalli din hija shadow fuq il-interoperabilità għall politika u l-kooperazzjoni ġudizzjarja u għażil u migrazzjoni. Jiena nixtieq li l-ewwel nett nirringrazzja eh, il-kollegi, kull min koopera, naħseb li ma kienx faċli li taħdmu fis-sajf fuq l-interoperabilità, ma grazzi tas-sew tax-xogħol tnejn jintkom. Eh, jiena nixtieq nagħti xi kummenti preliminari fuq l-emendi li Eh, eh, saru fuq il-proposti li għandna bħalissa u mod iktar speċifiku fuq l-emendi tagħna dak li huwa ċar mill-bidu aħna għandna qatt ta' tħassib ewlenin eh, fi proposta li ħarġin minn riskju li qed jiġu impost mill-proposti ta' interoperabilità li ċertu prinċipji tal-liġi tal-Unjoni fuq ħarsin tad-dejta u ġittijiet fundamentali ħeġu mill-quta dawn jinkludu li jkun hemm il-limitazzjoni tal- Eh, fuq il-għan tal-skambju tad data u l limitazzjoni ta' skambju tad data f'dawk sistemi li qed insemmihom kellha minn komponenti differenti tal-Unjoni Ewropea dritt għal ħażna u l-użu tad data personali eh, u l-disponibbli ta' disponibilità tad diritt ġudizzjarju Eh, u il-kumpens, dritti bħet jifittex il-kumpens għazbal il-ħazna tad data biometrika minn mhux bizzejiet salvagwardji. Il-interoperabilità tal-JHA bħala databases eh, tagħhom jista' jtina ċertu assigurazzjonijiet iżda fl-istess ħin hemm riskju mhux segreti li l-istendi kellhom tħassib kbir fuq il-proposti mill-bidunet. Imma dawn dan it-ħassib ukoll eh, huma eh, u wkoll eh, tħassib tal-dritt FRA u l-kumitati oħrajn u organizzazzjonijiet oħrajn. Illi aħna ikonna l riski li huma fil-proposta tal-Kummissjoni li nistgħu nimmitigawha jiridu naċċettaw dawn l-elementi li l-uffiċċju tiegħu ta' Miriam resqu. Vo ġenerali, l-approċċ tagħna kien li nieħdu perspettiva stretta ta' interoperabilità kif ġie ppreżentat minn kummissarju meta qed niddiskrivu dawn il-proposti. Jiġifieri illi ikun hemm sistemi ta' informazzjoni biex ikun hemm iskambju ta' informazzjoni u komunikazzjoni bejnietom permezz ta' dawn l-emendi aħna rnexxielna ili naraw ili l-ambitu mhuwiex opportunist u li jkun wiesa li ħajdaħħal għanijiet sekondarji ili eh, ma dewx mit-test ta' neċessità u proporzjonalità. Nixtieq ngħid eh, li hemm żewġ kwistjonijiet strutturali li huma importanti ħafna għalina. it tneħħija tal- Common Identity Repository, it tal-template biometriku mill-BMS u anki eh, li nżommu ma regoli li għanna palissa eh, għas-sistemi attwali. Aħna irridu neħu dan id-depozitorju komuni li ġdan huwa intrusif immens eh, li ma jżid ebda benefiċċju u allura mhux proporzjonat u ġustifikat. Illi inti tkun tista' identifika identitajiet multipli tista' tagħmilha billi iżom id-databases li għana bħalissa u nużaw il-portal Ewropew u l-Biometric Matching Service. Um, u illi innaqdu il-databases però nżommuhom separat mill-Multiple Identity Detector mhux qed naraw illi hemm malfej illi kull pajjiż terz ikoll informazzjoni dejta personali li tiddaħħal f'repożitorju wieħed waħdini u li jinżamm ukoll fid-databases attwali. Dan imur kontra GDPR dawk li minimizzazzjoni tad-data. Jiena notajt li jiena mhux l-unika persuna f'dan ir-rigward aħna u koll irridu illi konna il-sistema eh, maqsuma biex nkunu nistaw eh, nqablu il-records fuq databases u mhux illi naħznu il-templates eh, biometriċi illi kunem id data personali illi jekk huma adattati ikonna sistema ta' matching ta' data eh, li tkun database addizzjonali illi għaddar boħra kifet għanna tħassib dwarhom. Eh, Il-talbit biex nżommu il-kondizjonijiet oriġinali pal per eżempju fil-kas ta' forzar tal-liġi u għacċess għal dawn il-databases, aħna sibna li dawn mummen xalfejn Eh, ma nix biex bżonna, per eżempju, naħħaw ċertu kondizjonijiet li inti kollok raġuni raġonevoli ehm, u ġustifikabli biex tagħmel ċertu investigazzjoni din naħħawa. U anki dan jfisser li inti kollok tiftaħ il-bib biex jinti kollok aċċess għal ħafna eh, informazzjoni sensattiva u data sensattiva li mur kontra il-prinċipju eh, ta' ħarsin ta' data. Aħna li rridu namlu li ndaħlu il- ehm, identifikazzjoni politika, il-links differenti, il-punt waħdini ta' kontat, data subjects, illi qegħdin jippruvaw jagħmlu eh, il-ment u illi komplu ma dak illi qegħdin eh, qegħdin jippruvaw nagħmlu ġifin nżommu eh, mal-prinċipji bażiċi ta' ħarsin tad data u illi tamaw illi proposti tagħna se jitqietu sabiex ir-riżultat aħħari ikun miksub illi ikonna dibattitu tajje papazi ta' dana kollu, grazzi tassew. Ma' mela titkellem fis-sem sinjor dalli u xek. Grazzi, mela, shadows biss tistgħu titkellmu għax inkellem u sen laħqu u sew kolkom naqa' ċans biex tagħmlu il-punti tagħkom. Honorable Ernst. Mella jien ma għandi xi ordni ta' minn għan nitkellem l-ewwel għamed biex nitilkom li aħna xadina xadow u jiena l-unika wieħed qed nippreżenta l-grupp tiegħi, jiġifieri forsi tajjeb l intervjeni, sempliċ jiena għan nitkellem fiċ-ċar, eh, ċar imma fil-qosor. Eh, għal-grupp tiegħi dan id-dossier fuq l-interoperabilità ija hija kwistjoni politika u teknika. U mintu ma sawx naqblu maħna, ma sawx torbtu fuqna illi aħna e, naqblu ma dak il-Kommissjoni biex naddu għal dawn il-manuvri ta' dewmin illi e, aħna nħossu illi dan huwa proġett essenzjali li għandu jiġi adottat mill-aktar fis u suppost qabel il-fin ta' dan il-mandat. Għal daqsant aħna nħossu illi il-proposta jena niddiskutu l-emendu huwa essenzjali biex ikollna sikurtà interna tal-Unjoni tiġi mħarsa. Huwa essenzjali sabiex insaħħu li kemm jista' jkun l-effiċenza eh, tal istrumenti tant anki ħafna minnhom u għalijin eh, numerużi u għalijin li aħna daħanna li ħajnaqsu fl-effiċenza tagħhom jekk dawn mhux se jkunu operabbli biżtieq Eh, u aħna ħossu li issa huwa wasal iż-żman illi nuru illi inti possibbli illi inti jkollok ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, eh, drittijiet fundamentali, soċjalment dak il ħarsin tad-dejta per fimkien ma' ħtiġijiet iktar pertinenti għal dak li huwa skambju ta' informazzjoni. Mela, kena l-ewwel laqa eh, ħansom fil-qosor dal-għodu u aħna l-emendi tagħna Jider li kellhom ċertu appoġġ minn ħadar reporters mm, u se ngħid fil-grupp kollu ma somma almenu mill-grupp l Lodu, ħafna minnhom. Il-grupp tiegħi jappoġġa li nużaw sistema komuni ta' identità minnar ċertu mekkaniżmi. U din hija xi ħaġa li sparixxiet, jew l-unika strument li jippermetti il wieħed jirreġistra kriminali illi għalissa huma f'databases differenti imma li aħna ma stajniex naqduhom flimkien għax għandhom identitajiet differenti. Allora kif ħanamlu dan mingħajr ma noħolqu dan il-repository komuni ta' identità? Allura aħna qed ngħidu illi dan ovvjament ħajkun hemm taħt ċerti limitazzjonijiet, ma sax nabdu nużaw kif ġibu laħaq. Eh, għabdu jkun hemm sempliċement pulizija fitri illi sepil xi ħadd jiddeċidi jimur fittex, u anke speċjalment fil-kastel minorenni, speċjalment eh, biex għadak li ċertu talbit tekniċi li aħna minna. Eh, importanti li aħna nżidu kol dejt oħrajn li huma previsti fil-proposti tal-Kummissjoni. Jiena nara pereżempju ċerta dejta tal-Europol. Anki ċertu databases oħrajn u kif taħdem u għallura data prints per eżempju u rridu aħna rridu nkunu nafu eżattament kif dan l-istrument eh, jista jiddaħħal mingħajr ma jkun hemm ovvjament dewmin minn ma ovvjament jkunem hemm sistema ta' supervizjoni stretta li tirrispetta ovvjament bl-aħjar mod possibbli il-ħtiġijiet li ġew formalizzati milux eh, fuq il-protezzjoni tad data personali grazzi ta' sew. Okay, thank you Gerard and, and my apologies. Grazzi ħafna Gerard u skużani. Tfixkilt jiena mela. Cornelia Kjoġbok. Grazzi ħafna Claude. Jiena niftakar għalfejn aħna eh, konna qegħdin nitkellmu fuq dan u x'kien lan ta' diskussjonijiet tagħna. Lan tagħna kien illi dawk illi huma ħatja tarjati kriminali jinstabu ħatja u jitresqu quddiem il-qorti u jingħataw il-pina li jkun xieraq. Iżda aħna Mhux qed nitkellmu fuq hekk biss, hawnhekk qegħdin naraw illi f'ħafna mill-pajjiżi terzi fejn jista' jkun hemm xi suspett, imbagħad aħna qegħdin naraw illi dawn id-databases allura wieħed ikun jista' jarahom iktar mill-qrib. Aħna qegħdin naraw illi irridu nkopru databases kollha permezz ta' dawn ir-regoli ġodda u mhux ftit biss minnhom. Jekk inħarsu lejn dan kollu li rridu nimplementaw, jekk għan implementaw kollu kemm hu aħna naħsbu illi m'hemmx xi ħaġa li nistgħu nerġgħu nreġgħu lura minnha, aħna nkunu rajna illi fil-fatt hemm għandu jkun hemm konsegwenzi prattiċi u aħna din nitkellmu wkoll fuq il-drittijiet bażiċi tal-ċittadini Ewropej u din hija l-iktar ħaġa importanti. U hemm min qal li l-databases għandhom ikunu iktar simplifikati, għandhom ikollhom format standard. Bilan li semmejtilkom l-ewwel li aħna ikonna iktar trasparenza. U fuq eh, il-frodi anka fil-kontest ta' identitajiet aħna fil-Ġermanja kellna każijiet bħal dan. Aħna rajna minnaħa tal-esperti li huma qalulna li mhux daqshekk importanti illi wi mhux daqshekk faċli anzi illi wieħed jiskopri eżattament min qiegħed eh, jagħmel frodi ta' dan it-tip u din xi ħaġa tinkutana ħafna. U allura Jiena naħseb illi id-data ta' kwalità mhix tajba wkoll qiegħda tkun inkluża aħna għandna problemi wkoll bid-data tal-Interpol. Jekk tippermettu li nfakkarkom ukoll ġifieri din hija problema kbira U naħseb li anke fil-kuntest tal-rapporter din hija xi ħaġa li mhix dejjem ħadd wassalna għal approċċ kostruttiv. Nħabba li aħna konna qegħdin nikkonkludu iżda li mhux qegħdin nilħqu l-anijiet oriġinali tagħna. Dawk kienu fuq l-amendi eh, illi ressaq issa parti minn hekk. Nixtieq ngħid li aħna ressaqna proposta illi xtaqt li niddiskutuha kemm jista' jkun kostruttiv aħna konna għedna illi jista' jkun hemm portal li jista' jintuża biex jisiru xi tfittxijiet. Din hija xi ħaġa nistgħu naċċettawha għal ħanijiet ta' interoperabilità, iva din forsi tista' tkun xi ħaġa meħtieġa, issa jekk inħarsu lejn dispożizzjonijiet differenti b'mod konkret, forsi nistgħu nagħmluhom verament siwja u dawn jistgħu jkunu verament importanti l-investigazzjonijiet u dan it-tieni punt ġifir tas servizz komuni tal-BMS ukoll jiena naħseb illi dan nistgħu ninterpretawh mod tajjeb ukoll. Aħna nixtiequ li dan jistisir b'mod deċentralizzat ukoll, dan huwa punt ieħor iżda jiena naħseb illi nistgħu naħdmu fuq ċertu kompromessi. Iżda jiena naħseb illi ma nistgħux aħna nappoġġaw dan id-database minħabba illi dak illi mhuwiex proporzjonat anke fil-każijiet pereżempju tal-CIR dak illi qed ikun inkluż hawnhekk bħala dejta dawn huma affarijiet li ma jistgħux ikunu meqjusa billi huma meħtieġa. Anke d-detektoral għal illi huwa stabbilita hawnhekk għal multiple identities il-President jiġbet l-attenzjoni tal-kellim li qed qabżet il-ħin. Iva, jiena naħseb illi hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq bosta każijiet ta' ta' żbalja ġifieri rridu naraw illi ma nistgħux aħna inkomplu għaddejjin bl-implementazzjoni u d diskussjonijiet fuq sitwazzjoni li nisabu fiha bħalissa ma nistgħux nibqgħu sejrin biha. Grazzi ħafna għanna Sur Franz, għanna Signora Valerio u s-Signora Wikstrom tixtiqu titkellmu. Jekk jġobkom nixtieq li ma titkellmux għal iktar minn żewġ minuti kull wieħed. Is-Signora Stevens, għandek żewġ minuti jekk jogħġbok. Naf li tista' tgħid ħafna iktar fuq dan il-fajl iżda jekk jogħġbok ma żewġ minuti, Sur Franz. Grazis kollegi dan huwa suġġett li nstema tekniku ħafna, iżda mhux biss tekniku fl-infema tiegħi huwa politiku ħafna. Il-Kummissjoni hija responsabbli wkoll għal rabtiet bejn id-databases u għal din raġuni aħna naħsbu li fuq anka fuq dak Eh, li huwa responsabbli għad databases dan aħna wasalna fi stadju ma nistgħux immorru lura iktar. Jiena naħseb illi hemm bżonn illi insommu ċertu distinzjoni bejn dawn l-affarijiet minħabba li l-pulizija jridu jagħmlu x-xogħol tagħhom tajjeb u anke l-gwardjani tal-frontiera għal din raġuni jiena naħseb illi jekk ħajkun hemm iktar iktar rabtiet aħna naħsbu illi din l-informazzjoni tista' tkun ukoll miġbura flimkien aħna naħsbu illi fil-Ġermanja pereżempju meta nġabret ċertu informazzjoni rajna illi hemm bżonn li niżguraw li l-implementazzjoni teknika hija possibbli l-ewwel qabel kollox u dak li kummissjoni kummissjoni qiegħda tipproponi ħaj iżar ma dak li diġà armajna. Il-Kummissjoni mhijiex qed titkellem fuq il-prattiċità ta' dawn id-databases, ma tistax tippruva laqqas u jekk intom eh, tiftakru f'Anis Amri li kien ehm, attakka wieħed mill li kommetta dawn l-attakki terroristiċi f'Berlin u li kellu iktar minn identità waħda, intom tistgħu taraw li fil-fatt dan il-problema tal-identitajiet, tal-bost identitajiet tiegħu kienet ħarġa diġà mill-investigazzjoni. Il-problema kienet iktar tas-sigurtà tad-data, anke d databases l-oħrajn bħal l-ETIAS jistgħu ikollhom ukoll ċertu eh, informazzjoni importanti oħra. Is-single point of failure ma jistax jintuża mingħajr il-bżonn. Aħna nixtiequ illi fis-CR e inneħħu eh, ċertu elementi ħalli bekk aħna naraw illi dan il-port ta' tfittxija allura nkunu qegħdin eh, naraw x'nistgħu nċed minħabba li aħna nafu illi intom minħabba ċertu premessi wkoll votajtu kontra dawn e, tip ta' databases. Jekk jogħġbok, għandek żewġ minuti. M'hemmx għalfejn li nużom daw żewġ minuti minħabba li naqbel ma dak illi intqal. Cecilia jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Claude u qed nieħu gost ħafna li qed narakom il L-interoperabilità bejn is-sistemi tagħna hija xi ħaġa importanti ħafna aħna għadna ma il-ħaqnix il-potenzjal sħiħ tal-interoperabilità ġifieri din hija proposta verament importanti. Jiena naħseb u nemmen ħafna fil-vantaġġi tal-iskambju tal-informazzjoni. Jiena kontett li din hija xi ħaġa li għandha tkun obbligatorja l kulħadd iżda l-interoperabilità wkoll qiegħda tippreżenta ċertu problemi tekniċi u politiċi. Ġifieri jiena naf li nistgħu nerbuhom dawn il-problemi iżda ħajkollna bżonn ta' iktar ħin. Ħajkollna bżonn ta' iktar ħin minħabba li ħafna mis-sistemi li se jkunu inklużi bħalissa qegħdin ikunu reveduti tajjeb u din hija xi ħaġa li se tkun qed tinkludi ċertu problemi speċifiċi u tista' żżid ukoll iktar komplessità ma' din is-sistema li aħna niksbu riżultati tajbin din hija xi ħaġa importanti ħafna anka hemm bżonn irrispettaw il-prinċipji tal-neċessità. Eh, Xi ħaġa oħra li kienet eh, imresqa minn ħatijaj fil-fatt kienet billan li aħna ntejbu l-aspett tal-drittijiet fundamentali fuq l-interpretazzjoni tad-dejta u anke naraw illi jkun hemm ħafna tajba ta' informazzjoni u din l-informazzjoni tinħazen tajjeb. Jiena naħseb li hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew bżonn li aħna nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna l-aġenziji il-fraw kif ukoll aġenziji l-oħrajn u aħna inkludejna ċertu dispożizzjonijiet oħrajn fuq il-protezzjoni tat tfal u ċittadini ta' pajjiżi terzi importanti illi ninkludu wkoll salvagwardji meħtieġa ħalli nevitaw li jkun hemm ksur tal-liġi speċjalment minħabba li aħna fl-evalwazzjoni tal-użu ta' sis nagħtu każ f'ċertu stati membri rajna li kien hemm dan ir-riskju ġifieri li hemm bżonn li jkun hemm salvagwardja stretta u kull stat membru għandu bżonn li jirrispetta r regoli u l-obbligi li huma stipulati għal kull sistema għall-interoperabilità jiena qed nistenna bil-ħerqa biex nibdew bin-negozjati ħalli bekk nirrispettaw id-drittijiet tal-ċittadini, id-dritt tal-privatezza u naħseb li huwa possibbli li nagħmlu dan u jien nistenna bil-ħerqa illi nkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi Cecilia Iva, nixtieq illi nitkellmu nisimgħu issa l kelliema li Mrs. Nura Stevens. Grazzi ħafna, Iva, jiena qed nitkellem fissem il-kollega Dan Dalton. L-ICR jgħat jappoġġa ħafna l-interoperabilità minħabba li l isfidi tal-lum il-ġurnata għandhom bżonn li aħna nkunu qed nużaw b'mod aħjar u b'mod iktar li l-informazzjoni li għandhom għad dispożizzjoni tagħhom l-awtorità. L-interoperabilità għandha toffri valur miżjud u għandha tkun kemm jista' jkun effiċjenti. Issa li qed dan ħa nifoka f'waħda mill-iktar affarijiet li qed tħasseb il-grupp tiegħi ġifieri l-emendi illi tresqu mill-gruppi politiċi differenti illi għandhom issib illi ineħħu CIR, aħna naħsbu li t tneħħija tas CIR tista' tnaqqas l-effettività tal-proċess. Tnaqqas il-komplessità kif ukoll qiegħda ħazzit ukoll l ispejs u din hija xi ħaġa illi hija verament Eh, importanti biex ikonna CIR implementana dan ma jfissirx li aħna ħajkonna taħlita ta' data, aħna nkun qegħdin noħolqu pjattaforma li fiha jkun hemm ġabra ta' informazzjoni minn sistemi differenti illi tkun qiegħda eh, dejjem tirrispetta l-limitazzjonijiet illi hemm bżonn ikunu meqjusa. Grazzi ħafna, grazzi tal-eżammejt fil-qosor naf li rapporter issa semmaw il-punti kollha ma naħsibx li aħna nistgħu nieħdu kont tagħhom kollha dawn il-kummenti u nwiġbuhom issa minħabba li qegħdin ftit tard. Naf li għatfadal numru tal-laqat qabel l-10 ta' Ottubru. Nafu wkoll li intom smajtu dak li qalu shadow rapporters, jiġifieri sal-10 ta' Ottubru nittama li intom tkunu tistgħu tagħmlu eh, progress u grazzi ħafna wkoll l-sur eh, l-kom sur Bernard u il-kollegi kollha nirringrazzjakom ningrazzjaw wkoll shadow reporters eżis kollegi mela issa ngħaddu għall votazzjoni kieġobkom. Jekk tistgħu tieħdu ftit minuti biex toqgħodu ftit ħalli mbagħad nibdew bl-ewwel votazzjoni. While everyone is settling down, just as a reminder. Mela, issa li intom tieħdu postkom toqgħodu ftit nixtieq infakkarkom illi tielet vot ħajkun eh, mod kunġunt mal-Kumitat ikon f'kamra oħra ġifieri tinsewx il-karti tal-vot. Ġifieri jekk jiġobkom lestu ruħkom ħalli nibdew bil-votazzjoni. Okay, colleagues, we can proceed to the vote. Um, our Vice Chair, Mrs. Grudziska, just wants to make a very... Kollegi, mel nissa nibdu bil-votazzjoni. Barbara tixtieq tagħmel intervent fil-qosor jekk jogħġbok, Barbara. Iva, ħaribdew b'diskussjoni għada fuq il-demokrazija nixtieq nistidinkom il-kosa biex tattendu għal dan id-dibattitu importanti ħafna li aħna naraw li nuru anzi li l-membri tal-Parlament Ewropew interessati ħafna fis-sitwazzjoni fil-Polonja minħabba li din id-diskussjoni qed tkun imxandra b'mod dirett anke fil-Polonja. Jiġifieri jekk iġobkom ejjew attendew attendu għal din il-wirja u anke d-dibattitu qasir li se jsir. Eh, Sur Lopez Aguilar jixtieq eh, isemmi point of order. Iva, nixtieq ngħidlek illi illi nistenna 10 minuti biex tasalli l-karta tal-vot. Jekk ma tasallix, kieġbok oddni mal-bqija tal-grupp. Sibtek xi ħaġa ċitanti imma le. Mela, eja naddu għal votazzjoni, jeżis kollegi, nibdew bil-kompromess ċe? Fuq e, il-ġrida kontra il-frodi fil-metodi taħlas li ma mumiex bil-flus kontanti. Il-rapporter, tixtieq titkellem iva, jena xtaqt nirringrazzja lill-kollegi, lill-shadow reporters, l-assistenti, l-kulħadd. Grazzi ħafna, Silvia. Mela jen nibdew bil-votazzjoni. Kompromess ċek, jġobkom votaw. Votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Nal votazzjoni. Għaddiet kompromess fuq l-artiklu wieħed. Kieġobkom votaw. Nalla votazzjoni. Għadda kompromess, kompromess fuq l-artiklu 3. Votazzjoni miftuħa. Nalla votazzjoni. Għadda l-kompromess, kompromess fuq l-artiklu 4 kieġob konfutaw. Nalla votazzjoni għadda kompromess fuq l-artiklu 5 kieġib konvutaw. Nal votazzjoni għadda l-emenda u 101 votazzjoni miftuħa. Nal votazzjoni għaddiet emenda 16 kieġib konvutaw votazzjoni miftuħa. Nar votazzjoni. Għaddiet emenda t-nejn kħiġu kon votaw. Votazzjoni miftuħa. Nar votazzjoni. Maddiċ. Emenda 103 votazzjoni miftuħa. Anzi, le ma xafej. Nivotaw fuq l-emenda 103 x'mħabba li ma dixtott. Mela, għamm il kompromess fuq l-artiklu 7 kieġabkom le rridu nifutaw fuq emenda 103. Kompromess fuq l-artiklu 7 votazzjoni miftuħa. Vote is closed. That's Votazzjoni magħluqa. Għadda l-kompromess kompromess fuq l-artiklu 8 kieġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet kompromess fuq l-artiklu 10 votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nara votazzjoni għadda kompromess, kompromess fuq l-artiklu 11, votazzjoni miftuħa. Nal votazzjoni għadda l-kompromess, kompromess fuq l-artiklu 12, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nal votazzjoni għadda l-kompromess, kompromess fuq l-artiklu 13 kieġobkom. Nal votazzjoni għadda Kompromess fuq l-artiklu 14, 16a u 23a. Votazzjoni mifluħa kieġobkom. Nalaq votazzjoni għaddew il-kompromessi kompromess fuq l-artiklu 15 kieġobkom. votazzjoni għadda kompromess. Kompromess fuq l-artiklu 16, votazzjoni miftuħa. Għadda kompromess votazzjoni għadda l-kompromess. Emenda 171, votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni. Għaddiet. Emenda 173 kieġob votaw. Na votazzjoni. Għaddiet. Kompromess fuq l-artiklu 19. Votazzjoni mftuħa. Maluqa. Għaddiet. Kompromess fuq l-artiklu 20. Votazzjoni mftuħa. Na votazzjoni. Għaddiet Il-premessi, il-premessi, l-emenda numru 30. Votazzjoni miftuħa, nara votazzjoni, maddiċ, kompromess A, votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni, kompromess B, votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni, tal-kompromess l-emenda 35 votazzjoni miftuħa. Nal votazzjoni maddiċ l-emenda 36 votazzjoni miftuħa. Nal votazzjoni maddiċ l-emenda 38 issa votazzjoni miftuħa kieġab kom votaw. Nal votazzjoni Għaddiet din l-emenda, emenda 39, votazzjoni miftuħa. Nagħlaq votazzjoni. Għaddiet, kompromess D, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nagħlaq il-votazzjoni. Għadda dan kompromess, kompromess E, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nagħlaq il-votazzjoni għadda kompromess F votazzjoni miftuħa magħluqa għadda kompromess kompromess G votazzjoni miftuħa magħluqa għadda kompromess H votazzjoni miftuħa magħluqa għadda l-emenda 57 votazzjoni miftuħa Carried. Compromise. Tadi compromise i. Vot miftuħ. Malu. Tadi compromise j. Vot miftuħ. Malu. Tadi. compromise k. Nivotaw. Vot malu. Tadi compromise l. Nivvotaw. Vot malu Taddi kompromess M Nivotaw. Votazzjoni magħluqa. Taddi kompromess N votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Taddi kompromess l-emenda d-dissa, votazzjoni miftuħa, maluqa, ta' tgħaddi kompromess o votazzjoni miftuħa magħluqa tgħaddi kompromess p votazzjoni miftuħa magħluqa tgħaddi kompromess eh, q votazzjoni miftuħa magħluqa tgħaddi l-emenda 74 votazzjoni miftuħa Maluqa. Taddi l-emenda 75 votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Taddi issa eh, fuq il-vot final, votazzjoni nominali. Maluqa. Taddi. 31 favur, 1 kontra u 0 astenzjonijiet. U l-votazzjoni finali taħt regolament 69. Votazzjoni miftuħa. Għanna bżon 31 vot. Kuħat vota, votazzjoni magħluqa. Tajjeb, din tgħaddi, grazzi. Okay, we go straight to the next. Issa, il-punt li jmiss, il-votazzjoni li jmiss, di signora Ferrara. Il-punt għal-Eurojust fuq il-ftejim ta' kooperazzjoni mal-Albanija. Laura tixtieq tintervjeni. Le, mela l-għura nistaw nivvotaw, mem lebda emenda u għalhekk nivvotaw b'mod finali, vot nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kuħat vota, votazzjoni magħluqa. Tgħaddi 34 favur, wieħed kontra, tliet stensjonijiet u nifraħ li sinjura Ferrara. Mela kollegi, issa għal min ħajvota rridu nvotaw mal-kumitat econ fil-kamra phs 350 nmorru malajr ħalli nagħmlu din ħalli nivvutaw flimkien mal-kumitat econ How your summer? Oh, it's good, yeah.